Nżomkom eh, fuq xwik, eh, mannix il-lingwi kolla, part il-galliku fil-fat eh, għanna il-lingwi kolla. Senjura Sanders stednet għawnek grupp ta' 12 il-rappresentant mill-Federazzjoni ta' Trasport fuq l-Art, fil hija l federazzjoni Nazjonali Transport illum il-ġur illum qed nippreparaw qed Nasbu eh, li nispiċċaw il-laqa tal-komitat eh, sal-4 nofs illa li xwara beħsibna ikonna laqa tal-koordinaturi eh, u dik rridu nibdaw l-iktar ta' sal 4 nofs jek nistaw anki qabel pero Mbagħad hemm il-laqa hemm il-minuti tal-laqa ta' 16-17 ta' Marzu, jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nista' napprovhom. Tajja approvati, maddi għal punt erba, ġifiri budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea, sena finanzjarja 2017, is-sessjonijiet kollha kemm huma, tassew kuntenti li qed nilqgħu l-Sur Gajer li huwa rapporter ġenerali. Għallu li fil-fatt li Sur Gajer għadu mhux hawnhekk kellha li xinqabad fit-traffiku. Ġifieri, Ma nafx nista' ngħidilkom. Forsi xi aħbarijiet oħra ma m'hemm xejn jew kellha forsi nista' nressaq xi punti qabel eh, ma' il-rapporters jew kellha xi dos <laughs> qasib isedinaw fuq il-punti l-oħra. Ma naħsebx eh, aqqas li eh, għandinti kompli twila ta' dan ir rapport ta' sorga, għerra li ma tax tiżel tajjeb. Allora naħseb ejja nittamaw li fittex ikun hawn magħna s-sur Gajer eh, ftex jadem trafiku eh, imma nitlobkom eh, illi sakemm nibdew sakemm ikomplu bil tlobkom tistabru però tħarbux u serbot.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 Illa li jiex Eva, eh, skużaw, nenset nara li għaw eh, jura xartie. Nistaw, mela le, tkun diskussjoni għasira, saw eh, diskutu punt ħamsa ba. Mela, s-sorgaja narafkom illi daqtikun maħna, jgħed fitriqtu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun Jens Geier sich erfolgreich aus dem... Mela, ist Kollege. Jens Geier. B'suċċess kbir nrexilu joħroġ me traffiku, allura ħanibdew bdew minn min, mu minn, mu l-għaliex ma' n-nofsija, naddu għalek għal Budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2017 nil-amana l sur Jens Geyer, il-rapporter ġenerali minn Eric Dew, minn kif ukoll lesna dell l-kelma. Grazzi, grazzi tassew, sur President. Nishtiq tassew nitlobkom eh, skuza għal dan il-bidu tard. Sfortunatament, minn kija l-soltu nitlaq mid-dar fit 8 u nofs u nasal fil-ħin fid-disa l-lum il-ġurnata ma nexelix nasal fil-ħin. Skużawni ħan prova nitkellem iktar naġġel. Ma, insomma, nadja suġġetti nifsu. Għet nitkellmu dwar il-budget 2017 qed nistennew eh, l-abbozz eh, tal-Kummissjoni mistenni x xar id dieħed fuq il-proċedura nixtieq ngħid fil-qasira dan huwa abbozz li jrid jgħaddi qudiem il-Kunsill. illi jaħdem u jifla l-abbozz kif eh, soltu jiġri imbagħad il-Parlament eh, jikkonsidra id-dokument eh, tal-Kunsill rivedut fl-ewwel qari. Jiġifieri naħdmu fuq l-abbozz kif emendat eh, mill-Kunsill. Fi Strasburgu il-Parlament adotta l istimli tiegħu fil-plenarja tax-xahar li għadda. anzi ta' dan il-xar. differenza ewlenija fl-approċċi tagħna u tal-Kunsill huwa li fil-waqt li l-Kunsill qed jikkunsidra biss business as usual aħna qed nieħdu din il-kwestjoni ferm iktar bis-serjetà ċaj li għal budget tal-2016 taħt eh, titli 4 5 ġifiri politika interna u esterna aħna zidna il limite ta' nefqa b'riżultat tal-kriżi ta' refuġjati eh, fuq dawn iż-żewġ titli nibdaw kategorija erba' ħna mobilizzajna il-fondi kollha li nistgħu biex kemm jista' jkun impoġġu l-flus fil-fondi fiduċjarji ħalli lajnuna tasal l sirjani Kif ukoll ukoll biex lajnuna tasal il-pajjiżi ġerir fil-kriżi umanitarja, il-kriżi tal-ġuħ biex napoġġaw l-edukazzjoni fost it-tfal. F'kategorija tlieta minna l-istess ħaġa, Ġifiri għal-Fond tal-Azilu l-Migrazzjoni. U kol l-istrument tal-kontroll tal-frontieri. Il-frontieri miftuħa kif il-huma rridu namlu l-aħjar li nistaw biex nikontrollaw situazzjoni fuq il-frontieri esterni. Dik hija situazzjoni sezzjoni 3 u 4 il-Kunsil però donnu ma tantx qed jiċċalla daw il-punti. U ma għamlu literalment copy-paste mis-sena li għaddiet u ma biss xi paġni li fihom tibdiliet biex jirriflettu sitwazzjoni li nizabu fiha preżentament fi klim ieħor il-Kunsill jgħidilna li l-flus kollha rridu jinnefqu skont il-limiti li hemm. Mentri aħna qed ngħidu għandu jkun ftit lokal manuvra. Jiena ma nifhimx eżattament Illa, l-għanna, nistennew illi kollox jibqa l-istess. Naħsbu li taħdidiet fis-Sirja waslu biex ikun hemm waqfien mill-ġlied nittamaw li jkun hemm soluzzjoni li tippermetti li dawn in-nies li qed jiġu fil-pajjiżi tagħna jmorru lura f'darhom, però dawn mhux ħajġi għada jew bita għada, allura rridu nisaw il-fondi kollha li għandna, il-fries kollha li biex ikunu nistgħu nidirizzaw in nifqa marbuta mal-kriżi ta' refuġjati. Is-sitwazzjoni ekonomika f'ċertu pajjiżi tiebed barra minn hekk, però fl-Unjoni Ewropea kollha kemm is-sitwazzjoni kemm xejn il-beta l-aħjar fuq l-FC tanna ftit iktar x'namlu rridu naqbdu 8 biljuni li rridu naħdhom bil-budget komunitarju għaliex huwa garanzija biex FC nkunu nistaw emmexu fuq naħseb li din hija sfida kbira li riex biex imkien iridu niksbu dawn it-8 biljuni biex imkien ieħor naħseb illi meta wieħed ħares lejn dan ix-xenarju li għanna rridu eh, nużaw rizorsi kolla kollha li l-budget joffrinna biex ikunu nistgħu eh, inwet u l-impenju li ħadna. Fl-interess ta' valur miżjud Ewropew aħna l-inji gwida għal appropriazzjonijiet tal-budget fil-kategoriji 1A u 1B biex bekk dawn ikunu iktar marbuta moderet eh, ma' l-rapportar ekonomiku tal-Kummissjoni. Hemm dokument eh, li huwa dokumentat basir, un hemm ir-rapport eh, ta' tkabbir, hemm is-semestru Ewropew, x'inhuma inqasijiet strutturali li l-istati membri għandhom jindirizzaw, dawn huma kollha li gwida li fuqhom nistgħu nifokaw għal tfassil tal-budget. Da ma jfissirx li aħna għanadattaw il-pozizjoni tal-Kommissjoni fuq kull punt li għedek mhux ir-rwol tagħna, imma naħseb li rridu nifru dan kollu u naraw nara jekk jista' xejn biex immiraw il-fondi Ewropej mod iktar għaqli. Naħseb li dan huwa approċċ siwi jekk irridu verament mizjuk ta' Ewropew dan il-budget. Il-prioritajiet tal-Parlament, eh, senjuri, jibqaw il-YEI, il-referenzativa għall-impiegar, post iż l-axħar darba kien hemm eh, vojt kien hemm toqba fil-budget rridet eh, sir evalwazzjoni biex naraw naqra jekk il-fondi kienu xed jaslu għadna qed nistennew dik l-evalwazzjoni. Il-Kumitat Templ jevalwa is-sitwazzjoni. Imbagħad irridu naraw li jkun hemm il konklużjonijiet tal-grupp Baġ fuq il-flussi finanzjari it-naqis tal-faqar huwa wkoll għan ieħor importanti fil-kontest ta' l-Istrateġija Europa 2020, partikolarment it jistar faqar fost it-tfal aktar xilli eh, situazzjoni ta' ħlasijiet ħad tkun aħjar, veri maħniex et nħabtu wiċċna ma' situazzjoni fejn eh, għanna bosta kontiet li rridu għadhom iridu jitħallsu, pero, pero, il-kustjoni ta' teknika ta' flussi flussi ta' flus, minn iċħan uqot nispegħilkom imma soma. sempliciment rrit nejdilkom illi manniex il-problema ta' kontijiet mux imħalsa kif kena qabel, pero fil-komitat bħagħna imħazba illi jekk fl-axħar ta' dan il-periodu tal-MFF nispeċaw prata flown kontijiet, eh, dak jiva jista jkun ta' tħassib. Dik hija il-problema tagħna argumentat emple nixtieq sa kun naf x'inhu ma nistennijiet tagħkom għal dan il-budget. Grazzi tassew aħna fil-fatt nassaw ngħaddu issa għad-dibattitu nibdew l-ewwel net eh, biex għadu rapporters il-PPE, Elizabeth, inti Elizabeth Moron Xaħti. Grazie, Sor President. Grazie l rapporter u koll tal-budget tal-li eh, tana dan il-xenarju eh, li naħseb li huwa wieħed minnu u realista. Grazzi. F'din is-sitwazzjoni li intom eh, deskrivejtunna iktar minn qatt qabel il-Parlament irid ikun sot u jgħida kif jaħsibha. Uddim, uddim, eh, eh, id-rieda u kella nuqqasta rieda jkolli nejt eh, tal-Kunsill u allura naħseb li f'dan ir-rigward aħna nappoġġawkom bisħieħ. sħiħ. Ma nistawx inkunu isegwu l-idea ta' business as usual. Is-sitwazzjoni kompletament differenti u l-fatt li l-ekwilibrju ġenerali tlifnieħ issa rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nerġgħu insibuh fil-budget ġenerali. Ija, kwestjoni li tasew tħasibna partikolarment eh, fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali ma wkoll anki eh, ħaseb il-kollegi fi diversi gruppi politiċi eh, fi gruppi oħra. Ġifieri ma naħsebx li nistgħu naħdmu bl-istess mod bl-istess budget ta' snin ta' qabel, illa li jiex il-flussi kbar ta' refugjati u ta' migranti kompletament bidlu il-bżonnijiet u għal stan tal-lura tuġibit li aħna rridu nofru dawn il-bżonnijiet il-ġodda. Ġifiri li tibqaw tejdun Iva, rridu nibqaw ma' limiti li għanna, le, ma' nistawx naċċettaw dan. U partikolarment eh, fuq il-komitat tagħna emple mm, naħseb li huwa punt li huwa tassew eh, importanti nżommuh f'moħħna għanna l-iskadenza għal budget tal-2017 imma wkoll ir-reviżjoni tal-politiki multi annwali eh, f'nofs triq eh, irridu nkunu tassew attenti fuq dawn iż-żewġ punti biex nilħu l-għalijiet tagħna. Xi ħasibna l-ewwel net il-Fond Soċjali Ewropew il għaliex eh, dan huwa l-ikbar lieva li għandna mhux għadda li ventajna u l-integrazzjoni professjonali fis-soq tax-xogħol hija dik il ħatejna niġġieldu kontra il-faqar mm, kontra l-fat li n-nies jitbedu mis-soċjetà, ġifiri, għalhekk rridu nibqgħu nidefendu dan il-Fond Soċjali Ewropew. Fiħdan dan il-fond, l-inizjattiva għal xogħol fi żgħażagħ hija biss biċċa żgħira e, u hija l-garanzija għaż-żgħażagħ li rridu niżguraw ilha li dik hija politika tal-qalba tagħna u nixtieq infakkar li fil-fatt eh, dan eh, il-garanzija ehm, iktar roda ta' komunikazzjoni għal ċertu politiċi, imma dak li għanna unnek il-font eh, l-integrazzjoni ta' dawn iż żaza eh, u l-integrazzjoni tal-ġenituri tagħhom eh, hija fil-qalba. Għalek, għalek il-Fond Soċjali Ewropew u l-inizjattiva għal għazazah biex jitħlu fis-suq tax-xogħol. Meta mbagħad aħna nitkellmu fuq il-kwalifiki eh, irridu naħdmu irridu naħdmu iktar biex kun hemm ekwivalenzi illa jiex għadna l-ura jena naħdem bil-sini barra, eh, bħala PP ħankunu eh, tassew attenti biex naraw li din il-politika ta' integrazzjoni professjonali tkun effettiva. Illa li għax inkella nkunu edin emmek bħala eh, servizzi eh, soċjali biex eh, nasistu n-nies, imma le, dan mhuwiex dak li rridu, dan ifisser li konna biss retorika li nkunu ipokriti u fl axar mill axar ifisser li nkunu falejn, aħna rridu illi dawn n nies ikunu integrati tassew fis-soċjetajiet tagħna. Grazzi ħafna, issa Sor għall-SND. Jena, nishti illi naqbel bisħiħ ma dak li sorgajer u għallet il-senjura maħon xaħtie u koll naħseb li ma għadċen post illi nibqa din isu xejn muxejn fi konsiderazzjoni tal-budget 2017. U permettu li, Sor President, naqsam tħassib li għandi aħna nejdu li ehm, memx lok l-affarijiet jibqaw sejrin kif ir-Ruma, mem din it-tendenza li nkomplu għaddejn iso xejn mu xejn. Reċentement eh, il-Parlament u l-istituzzjonijiet kienu qed jiddibattitu kienu qed jiddibattu eh, kwistjonijiet ta' sigurtà fuq il-frontieri arranġamenti eh, differenti biex l-Unjoni Ewropea ikollha Eh, biex ngħidek ehm, inċentivi kif ukoll sanzjonijiet eh, ma rridu nifmu illi l-impjiegi u u l kustanijiet soċjali huma marbuta mill-qrib ma' livell ta' sigurta fl-Unjoni. Imma wkoll anki fil-pajjiżi ta' viċinat. Jena ma rridx noqgħod nespandi wisfu fuq dan, però tassew nixtieq ngħid li dan il-komitat għandu jelab ruol importanti, ċentrali, f'dan il-parlament u anki wkoll biex jressa l-pożizzjoni tal-parlament qudiem il-kunsill għaliex dan huwa bżonn urġenti, hija perspettiva differenti li rridu nresqu hawnhekk bitħassib bitħassib sinċertana. Naħseb illi mod iktar konkreti rridu nippruvaw nispjegaw l-Kummissjoni illi jaqtaw eh, ċertu ħlasijiet un bat niksbu ħrajn l-ura naħseb eh, din miex loba serja dak li em emmek il-flus allokati irridu jibqaw emmek irridu naraw illi ma jkunniex eh, rounds speċaqat ta' negozjati naqbel ukoll li nindirizzaw il-kwestjoni urġenti għal fondi għal Fond Soċjali Ewropew. sensazzjoni li u espressjoni ma naħseb huwa ċar illi ħajkun hemm rekwiżit, rekwiżit uħlasijiet kbar fuq dan il-font 2017 u naħseb li dan iridu nisħuħ fil-pozizjoni tagħna. Dan anki jott għal punt 5 eh, tal-agenda ġifiri fuq trialogu mbagħad il-fond tal-dawk li huma l-iktar nieqsa għanna dawn il-punti tal-tfal, tal-qatfos iż-żazax, il-fat li nġildu l fuqar fost it-tfal, dawn huma kollha punti li rridu indirizzaw kif qal tajjeb eh, is-Sorjan Zgajer ir riżoluzzjoni l parlament adotta nhar id-9 ta' Marzu fuq il-linji gwida ġenerali għal sezzjoni tlieta tal-budget fejn f'paragrafi 12 u 13 hemm dispożizzjonijiet ċari kristall dwar dak li aħna nistennew mill-Kummissjoni fuq dawn il-prioritajiet. Sur Gajer tkellem ukoll dwar il-biża li nerġgħu nispiċċaw pata sħiħ ta' kontijiet eh, lejn l-aħħar ta' dan il-periodu tal-MFF, tina ħaġa li rridu nżommu f'moħħna meta niddiskutu l-budget tal-2017. Nixtieq ukoll koll nġbet l-attenzjoni dwar l-istrumenti speċjali, ġibiri l-Fond Ewropew u Mondjali ta' Globali ta' Aġġustament u l-flasijiet għal dan li jridu jiġu kalkulati l lin lil-lin mill-limiti li hemm preżentament kif jenu eh, koll għall-spejjes eh, nasab li Dan deġa minniħ ċar fi revizjoni ta' nofsi terminu imma anki wkoll għandna nagħmluh għal budget 2017. Dan qed ngħidu hekk kif l-appropriazzjonijiet eh, tal-budget qed jiġu iffissati. Fuq eh, itħej l-azzjonijiet preparatorji u l-proġetti pilota nasab li rridu ikon argumenti sodi biżejjed eh, proposti ġustifikati u aħna mill-grupp soċjali demokratiku ħankunu qed noħġu b'tali proposti. Grazzi ħafna. Grazzi eh, issa Enrico Trebezza sal-ICR. Grazzi ħafna. Sur President, nixtieq sew li ringrazzja l-rapporter Sur Gajer illi u nifsu ġibdenna l-attenzjoni eh, li jivat nistennew il-proposta ta' kommissjoni u għallura lissa nistaw nitkelmu bis mod ġenerali. Surga, tista' kjoġbok għallini eh, nispeċa surbak fil-fat prova mela hemm referenzi għal programmi differenti u għal spiża għal eh, programmi fir rapport gajer Wieħed mill-prinċipji l-ġodda illi daħħana fl-2010 kien il-valur miżjut Ewropew, ċoħe l-miżuri Ewropej għandhom ikunu aħjar minn miżuri nazzjonali. Il-Parlament irid jirrispetta dan il-prinċipju l għaliex inkella l-Unjoni Ewropea ħatitlef fil fiduċja Illa ċittadini għandhom fija. Aħna napoġġaw bisħiħ l-impriżi saru medji, tajjeb wisq, Rrid ikollna wkoll evalwazzjoni u naraw illi ehm, infiq addizzjonali jiddependi minn dan fuq l-inizjattiva tax xogħol għażażax li semmiet naħseb illi aħna rridu nevalwaw jekk din il-miżura ixed taħdem jew le qabel ma nofqu iktar flus. rapporter semma u koll tnaqis tal-faqar fostom il-garanzija għatfall u nasab għada li wieħed jgħid le għal appoċċ għatfall ma l-mistaqsija hija li hemm eh, entità burokratika ħa tkun qed dan eh, u kif dan kollu ħajġi finanzjas eżattament biex nagħlaq il-kriż ta' refuġjati semmet diversi drabi. Il-Fond Ewropew għannija ser iktar fil-bżon naħseb li u għadak illi għandu jirjużat fil kontesta ta' din il-kriżi l għaliex il-miżuri eżistenti ma kienux biżejjed Grazzi l-rapporter il senjura Harken, grazzi għall-ispjagi tijaw, u tal perspettiva, li ma nistax ma naqbelx ma l-affarijiet l-intqalu fuq level dinji l-affarijiet nbidlu ġifir ma nistax nabqa' dejn kif kif aħna, ma dak li t-niprofa nifhem huwa eżattament x'inhu ma il-passi konkreti li nistgħu nieħdu biex ma nkomplux għadin isu xejn mhux xejn. Iva, nistgħu nitkellmu fuq passi eh, oħra naqbel ma' Sur Pirinski meta qal xem fil-budget li għandu jinżamm biex noqogħdu ser eh, nieħdu mbagħad nitfgħu lura. Naħseb illi eh, però fil-fema tiegħi hemm bżonn approċċ iktar radikali U naħseb eh, il-budget diġa eh, Deġa jgħat eh, fuq fuq xifer li dum, naħseb li l-budget irridu disenjaw biex eh, jaffaċċja il-problemi u l-sfidi reali. Eh, kif qalet is senjura Mara Xantej, iva rridu nużaw il-Fond Soċjali Ewropew u fondi oħra, ma fil-femma tiegħi m'hemmx bżijat fondi biex nindirizzaw l-sfidi li qed inħabtu x'na magħhom. rridu aktar flus diġà għandna impenji kbar Pero naħseb il-flus li għanna mumma xejn rip bizzejiet. Meta ma nafx hawnhekk donni eh, isni qed nitkellem eh, u nindirizza li li li nifsi eh, għaliex nixtieq li nkunu hawnhekk f'tnax naxer xar oħra u naraw naqra jekk nistawx jek nistawx ngħidu iva, konna ta' suċċess ta' sew ma nistax nimmaġan sitwazzjoni bħal din u nixtieq li tifmu dan dan il-punt. Meta meta l-kollega tkellem dwar l-indirizzaw il-fondi Ewropej b'mod b'mod aqli naħseb dak dak huwa il-mod kif irridu nimxu, irridu naraw li dak il-flus li qed jintnef u qed jintnef u b'mod għaqli, minix ħan uqt nidħol fi dettal li xaħna ħan ikunu qed nikkonsidraw dan fi sessjoni li jmiss għal mandat ta' trialogu ma dawn huma xi ħsibiet li jiena kelli. soon. Grazie. il rapportaj tal-ħodor muwix għaw prezenti il-EFTD ma ma ma ħatrux la aspet sotto u sur Martan sa jitkellem bħasoltu. D'habitude, je vous en remercie. Grazie, Sur President. Ehm, Jena ta' tassew kont impressionata mill-femiet ta' rapporter ġenerali, Sun ta' sew grazzi għal-femiet tijak, eh, forse proposti li bezzan xeftit, eh, nasab li hija fema ta' bosta rapporters, eh, jadin ehm, l-idea ta' fil-fat l-affarijiet kollox jibqa' dejjin isu xejn mxejn, ġifiri nkunu għedna mlu ħafna affarijiet ma fl-axar mill-axar ma kun qed nagħmlu xejn, imma somma rajna f'kategorija tlieta u erba' il-budget f'April tal-2016 diġà eh, xrobna il-budget kollu il għaliex kena l-kriżi eh, migratorja. Allura rridu nsaqsu kif, kif, kif ħa jiena xinna nagħmlu qalbqija, qalbqija tas-sena eh, Iva, nibqaw nqasmu flus il-flus il-li baqajon kalla ħanużaw forsi eh, flus minn bnadi oħra biex nindirizzaw din il-krizi. Rapporter għallinna punt importanti ġviri li rridu konna politika favur ix-xogħol għazzaza. Ma rridu rridu naraw naqra kemm huma effettivi u naħseb iva dan eh, ilu l-każ u barra minn hekk. Eh, apparti mill-fatt li Parlament Ewropew rrid jew dejlazzjoni hemm ukoll oħrajn, hemm ukoll mbagħad kwestjoni tal-faqar kif semmiet Sinjura Moħa Xaħti. Biex nagħlaq ma ngħid ma tawwal wis, ir-rapporter tal-budget deskrivenna il-ġestjoni tal-budget bħala din il ħaġa li eh, ma nafx donnu eh, donnu bir, eh, nitfu l-flus u marx fejt imorru. U għet jibassar il-li jista jkun hemm pata flus xieħ ta' kontijiet illi mux ħajkunu illi għadhom mux mħalsa. Ġivir, xħan għamlu ħan indirizzaw is-sitwazzjoni jew nkella eh, nispiċċaw situazzjoni fejn nfallu eh, u nistennew salvataġġ tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-faqar, eh, il-miżerja, l-inserzjoni permezz ta' xogħol, naħseb li dawn kollha huma importanti. Hemm min joqgħod isemmi il fondi biex jidher sabiħ, ma dan jaħbi il-vera realtà hemm eh, il-kwistjoni ta' dumping soċjali, hemm eh, il-fatt li hemm eh, il-kompetizzjoni il miftuħa ma nafx, ma nafx forsi mhumiex dawn ir raġunijiet għal qed nispiċċaw fi situazzjoni li għandna, forsi il-President jista' jaqbel miegħi mux dak li qed nagħmlu fit-TTIP ma nafx taħseb inti eh, rapporter ġenerali minix eh, ħanqot eh, nintervjeni fuq il kwistjoni tal-migranti ma jistawx nilqgħu l-miżerja kollha tad-dinja barra minn hekk hemm pajjiżi oħra madwar is-Sirja li jistgħu jilqgħu dawn is-Serjani għalfejn dejjem l-Ewropa l-Ewropa. Naħseb rridu <laughs> narfu l-affarijiet kif inuma, Hemm ukoll il-kwestjoni tal- um, tal-kumpanija żgħar uh, u medji uh, ġifieri jiena ngħid uh, ħafna mill l-ekonomija Ewropea hija mamula minnhom jekk nindirizzawhom u jekk inwiżnuhom allura naħseb illi l-Ewropa timxi ferm iktar qudiem. Grazzi. Okay, then... Kumment asir minna ħatijaj. Il-rapporter għalinna illi l-evaluazzjoni tal- l-inizjativa tal-impiegi fost iż-żaza se toħroġ minn hawn u nittama li maħniex se nerġaw naraw l-istess ħaġa li rajna fil-teams eh, tal-azzjoni ta' Zaza. Dik kienet inizjativa tajba, però eh, il-burokrazija ħanqeta u l-orti tal-awdituri u koll nittama illi ma jġiġ l-istess ħaġa b'din l tal-Zaza, ta' Zaza. Gajer Ian Skyer, eh, nisimaw minn għandek issa <clears throat> fuq biex tamel konklużjoni. Grazzi, Sur Handel. Jena nishtiq najdilkom zawċ affarijiet. Nasib li jekk nsemmi dawn affarijiet sen nejnkom. U jena għet eh, nasib fuq il-xewqa ta' Signora Harkin għal-bidla radikali. Ħana mel-pass l-ura Jena, il-trattat tal-Lisbona għalija eh, kien sabiħ ħafna, pero kellu difett wieħed importanti mill-punto di vista tal-budget. Fil-budget għanna għari wieħed. U dana id-għajjef il-Parlament Ewropew meta qablu ma' situazzjoni li kienem qabel Lisbona. Irridu insibu ftejn mal-Kunsill E, u anki jek miex ħaġa faċli, jiena mhux qed nipprova ngħid illi mhumiex kif huma l-affarijiet, mhux qed ngħid e, mhux qed nipprova ngħid illi aħna iktar b'saħħitna minn milli fil-fatt aħna ma rritkomx ikolkom il-impressjoni sbagliata. L-iktar ħaġa importanti kienet il-presidenza tal-Kunsell taħt italjani kienet dizastru, il-Lussemburgu kien aħjar. Għax huma provaw jilħu ftejim mal-Parlament un bat ħaduh il-Kunsill. U issa li deħlin fil-qalba tan-negozjati, Slovakkja se jkollha rwol importanti. E Slovakkja huwa pajjiż li għasandhom gvern. Jiena se nintaqa' mal-ambaxxatur il-lejla biex naraw kif iridu imexxu din il-kwistjoni, il-negozjati kif jixtiqu jagħmluhom għax dan huwa importanti ħafna. Il-Presidenza Taljana, per eżempju, is-sena li għaddiet ħliet żewġ ġimat ta' negozjati, mbagħad sabet ftejn val-Kunsill ġew fil-Parlament u qalu issa intkom tridu ta' taħda imma jien jiddispjaċini ma jidirlix illi eh, ma nistax najdu illi il-kompromess huwa daqshekk delikati li ma nistax naqt nitkelmu. Eh, eh, issa e, e, ridu naraw kif semmexxu bil-gvern Slovak attualment aħna m'għandniex biżejjed pis politiku eh, daqskemm kellna qabel it-Trattat ta' Lisbona. Hemm membri tal-parlament illi ilhom ħafna għaw u jiftakru eh, kif konna namlu affarijiet qabel Lisbona u naf li hemm ukoll eh, funzjonari importanti tal-Kummissjoni li għadhom ma femux illi situazzjoni ma jdix l-istess. Eh, joġobna, x'joġobna, anki jena jek najt li jem wis flus eh, f'qafas wieħed u mhux biżejjed f'qafas ieħor, pero jena ma nistax imbagħad naqbat il-flus minn basket wieħed u nitfaw naħar oħra. Umbat ħaġa oħra. Il-maġġoranza tal-affarijiet li nistgħu nagħmlu bil-flus bil-fondi tal-Ewropa u huma eh, inklużi fid-direttivi qafas eh, iva jekk jiġi deċiż il-finanzjament l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna niddeċidu kemm flus se nonfqu sena wara l-oħra. U għal din ir-raġuni jiena sħaqt fuq dan il-punt, fuq kif il-Kunsill jidħol fin-negozjati bilan illi iħallu eh, lok għal manuvra Is-sena li għaddiet kienet il-fondi strutturali, fondi reġjonali, un bat kienem eh, eh, teħ kollin kien. U l-sfida tagħna strateġika hija li ma nippermettux li dan jerġa' jiġri. Is-Sinjura Trebezius eh, titkellem fuq il-fatt li l-flus għandhom jintef u b'mod ġust aħna nisimaw dan minant il-grupp tal-ECR bl-Inglis, bil-Ġermanis, bil-lingwi kollha. 80% tal-fondi kollha huma ġestiti b'ġestjoni konġunta. L-ispiża tiddependi minn deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali u reġjonali l-istati membri irridu jiddeċidu huma jekk iridux jappoġġaw jew le l-SMEs. U hija ħaġa ġusta wkoll illi l-istat membru jiddeċidi eh, x'għandu bżonn. Imma jekk 80% eh, hija taħt eh, ġestjoni konġunta, allora anki responsabilta edha hemmhekk u hekk il fluss ma jintefqux b'mod sewwa, so allura eh, irridu naraw xamlu l-autoritajiet nazjonali. Il-konservativi eh, Ingliżi dejjem jgħidu li l-flus mhux qed jintefaq b'mod ġust. U jekk tippermettu li jiena nixtieq ngħidilkom dak li tagħmel il-qorti tal-awdituri tamel spot checks, tamel rapporti speċjali u ħaġa interessanti, meta għamlu spot check fil renju Unit, jew kull meta jagħmlu wieħed fil renju Unit, ma tantx eh, jagħmel figura. Per eżempju, il-flus tal-iżvilupp rurali, il-orti tal-awdituri sabu illi kien hemm eh, ħafna żbalji. U jekk il-konservativi Ingliżi jixtiequ eh, illi jintefqu aħjar il-flus, allura jridu jibdew f'pajjiżhom, però ma jidirx illi hemm rieda biex jagħmluh da hija ħaġa sabiħa li wieħed iwaħħal fi Brussell u naħseb illi mhux faċli li nwaqfuhom fuq mbagħad il-font għan nis ktar li għandhom bżon. Anki din hija kwistjoni tal-Istati membri. Il-Gvern Tedesk għal li ma jriċ dan Eh, eh, li ma jistax jintuża, ħaġa ovvja li jista' jiġi użat biex ntejbu s-sitwazzjoni ta' rifuġati, però biex tagħna deċiżjoni. Id-deċiżjoni hija f'idejn l-Istat membru u f'kull każ mhix soluzzjoni eh, ottimali, mhix l-aħjar soluzzjoni li wieħed jista' jsib mhux se solvi kollox għax jekk naqsmuħ bejn l-Istati membri mbagħad dan il-font huwa żgħir ħafna huwa veru illi il-font u anki ħafna iktar mill-budget nazjonali ta' ċerti stati membri, jekk wieħed eh, jagħmel diviżjoni eh, bil-500 eh, miljun ta' ċittadini, allora jiġi ftit ħafna. L-appoġġ tal-SMEs. Naħseb li aħna kollha kemm aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex niżguraw li l-istrumenti Ewropej jiġi użati b'mod ġust, però il-deċiżjoni hija eh, fil-fondi reġjonali u niżguraw illi il-ħlasijiet mbagħad ma jitwaqfux bin-naħa tal-deċiżjonijiet tal-Kunsill. Irridu niżguraw illi il-flus jintefqu fuq il-ħolqien tal-impigi din hija kwistjoni li trid tiġi salvuta anki din fl-Istat membru. U il-qafas jeżisti, il-leġiżlazzjoni hija possibbli u rridu naraw jekk fil fil-prassi ix se taħdem jew Sur Martan, naturalment aħna nafu kif u l-flus fl-2014, il-qorti tal auditari tagħmel eh, għandha rapport eh, annwali anki fuq dan u il-Parlament eh, għamel il-kwittanza tiegħu għabbazi tar-rapport tal-qorti tal-awdituri. Però rridu noqogħdu attenti biex naraw jekk dina kienieċ inizjattiva effiċenti bizzejiet. Budget li huwa bbażat fuq ir-riżultati eh, eh, hija ħaġa tajba. U meta wieħed is li dawn il-programmi huma multi annwali ma jagħmilx sens li nanalizzawhom uh, annualment, jekk wieħed għandu bżon tliet snin biex eh, jibni pont, mhux se nagħmlu l-evalwazzjoni fit-tieni sena. Eh, eh, wieħed irid jara jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu meta l-pont ikun lest u jkun jista' jagħmel l evaluazzjoni tal-funzjoni tiegħu. Għanna bżon ninkunu daċċen iktar realistiċi fuq dawn l-affarijiet anke jekk hija pjuttost skomoda. Grazzi sul għajrajt il-President ma muster nesċinna eh, eh, ma ma nitkelmux fuq il-budget għax għanna tlet eh, punti u l-punt li mis huwa fil-fatt il-mandata trialogu. Grazzi u issa nerġaw nisema minn għandek malli ikonna ċans. Issa nitkellmu fuq il-punt numru 5 il-2017 mandata trialogu. Hemm abbozz ta' mandat. Ġi ippreparat mis-segretarjat, aħna m'għandniex ħin namlu taqsira tiegħu. Jien naħseb li kulħadd kellu l-opportunità jaqrah. Hemm ħafna affarijiet illi eh, diġà ġew eh, diskussi u meta aħna namlu dibattitu fuq il-budget futuru rridu ninsistu fuq il- fuq l-għan ġenerali tal-Komitat tal-Impigi illi huwa illi ntejbu s-situazzjoni tal-Impigi. U għal din raġuni hemm enfasi kbira f'dan l-abbozz fuq dan is-suġġett. U hemm bżonn niżguraw ukoll illi il-programmi eh, eh, taħdan it-titol li jagħmluh dan u qabel fil-qat oħrajn tal-Kumitat għadna uh, illi aħna ma ridux niproduċu montani ta' dokumenti. Għanna bżon ta' soluzzjonijiet prattiċi. U irridu li l-budget ikun hemm biex joħloq uh, impiegi deċenti, uh, xogħol deċenti biex jgħin il-persuni il, il, il, il, il, il, il, Eh, minnaħa tal-impiegi eh, anzjani, eh, nis għada, migranti, ikunu xikunu, rridu nizguraw li jem bizdejiet linji tal-budget biex jgħinuhom. Għandna bżon ta' ġestjoni ġusta tal-budget. Il-qorti tal-awdituri għamlet rapport u ġi prezentat li naxiftit ġimatilu. U f'dan ir-rapport ġi kritikata il-burokrazija E, fit-timijiet e, ta' azzjoni. E, u dan mhuwiex senjal ta' gvernanza tajba fuq livell Ewropew. Hemm bżonn najdu illi irridu nsibu soluzzjonijiet ta' malajr, prattiċi u għanna bżonn ta' soluzzjonijiet illi għandhom biżejjed finanzi. U biex nillustra dan il-punt, jina nishtiqnajt ngħid li għamilt kampanja f'żewġ inizjattivi, e, e, inizjattiva ta' edukazzjoni u taħriġ transnazzjonali għax barra mill-ISF qed jajdu li li e, kollox sew, però jekk aħna nikonsideraw. il-persuni, l-individwi, naraw il-progress mhuwiex ġenwin. Tini kwestjoni ija li rridu nirsolvu ija kif nistaw aħna eh, niksbu l-appoċ għall-integrazzjoni tal-żazah migranti. Aħna meta nitkellmu fuq l-appoċ għall-SMEs, aħna dan namluħ bi klim ġergali, bħafna uh, klim fera, minna għer sustanza. Però kiku aħna, per eżempju, napoġaw il-taħriġ tal-migranti fl-SMEs kieku namlu dan inkunu edin neġeneraw uh, potenzjal kbir ta' tkabbir. Is-sena li għaddiet, kellna ħafna postijiet ta' apprendistat minajr minajr minajr kandidati hemm ħafna riżorsi moħlija, għanna ħafna zaza, għanna ħafna zaza għada illi illi ma, ma jużawomx dawn l-apprendistati u hemm bżonn li jkun hemm biżejjed fondi. Għal dastant, fuq dawn l-affarijiet kemm hemm fondi biżejjed dinija il-kwistjoni principali kif dawn l-affarijiet se jiġu implementati fil-prassi u l-proċessi għandhom ikunu malajr eh, u minajr komplikazzjoni u għawnek l-Unjoni Ewropea għandha turi xi tfisser. Kemm tiflaħ. Jiena nibża wis illi mhux se sfortunatament memx ħafna situazzjoni pozittiva. Issa nadi l-mikrofonu lil Moran Xartier. Grazzi. Grazzi tal-mandat ta' trialogu. Inti, naturalment, aħna eh, napoġġaw kull ma inti għat, pero nishtiq naċċa si eh, ftit punti li drilli li importanti ħafna. Tlet punti b'mod partikolari. L-ewwel punt l-integrazzjoni professjonali taż-żgħażagħ. Jiena nixtieq illi waqt in-negozjati illi eh, se jinbeda b'dan il-trialogu, jkun ċar il-linja ta' garanzija ta' zaza. Ija importanti ħafna Jiena nishtiq ngħid l-inizjattiva għall impigi fost iż-żgħażagħ hija tisħiħ biss tal-garanzija taż-żgħażagħ fir-reġuni fejn il-qatt tan-żgħażagħ hija ikbar. Eh, hawnhekk kull ma qed nagħmlu qed insaħħu din l-inizjattiva. Però il-qan prinċipali tagħna hija l-integrazzjoni professjonali taż-żgħażagħ. U naturalment irridu niddefendu il-garanzija ta' zaza. Ma dan huwa 6 miljuni ehm, meta wieħed jikkonsidera 80 biljun tal-ISF. E, e, e, hemm bżonn il nagħmlu din inizjattiva ta' difiża tal-fuq xogħol fost iż-żgħażagħ. Il-punt ieħor għandek raġun perfettament illi tkellimt fuq il-kwistjoni tal-żgħażagħ f'taħriġ, però jiena nixtieġbet l-attenzjoni fuq dawk iż żaza jiena ma nixtieqx il-kapijiet ta' statu gvernijiet jagħtu sempliċement taħriġ għaż-żgħażagħ biex imbagħad ikunu jistgħu neħom mill-istatistika tal-qat fost iż żaza biex jiparkjaw għomem, għal daqstant ngħodu attenti ħafna għaliex inkella inkunu qegħdin noħolqu distorsjoni ta' situazzjoni. għalda stant l-inklużjoni professjonali hija is-soluzzjoni. Hemm bżonn niġġieldu kontra l-Kunsill fuq dan il-punt. U hawnhekk se jsir e, se jsir il-ġudizzju. Irridu nagħmlu kull ma nistaw biex niżguraw li l-Ewropej, ċittadini Ewropej, ikunu jafux qed isir minnaħat tal-kapijiet tal gvern u tal-istati. Ta U punt. Enti għamilt referenza għal lan tal-integrazzjoni tal-zazah, tal-zazah migranti. Bżon nisħu fuq kif se l-integrawom għax hekk nikkonsidraw is-sitwazzjoni kif inhi. Għandi l-impressjoni illi il-metodu li qed nużaw issa huwa gradwali ħafna. Natuhom diplomi un-bat jaddu għal punt għal stadju ieħor u il-proċess jimxi bil-mod ħafna, però ħafna pressjoni. il situazzjoni hija pjuttost urġenti għal dastant jina naħseb illi il- talim tal-lingwa hija l-ewwel kwistjoni li rridu niddeċidu fuq għax l-integrazzjoni miex possibbli mingħajr eh, il-lingwa, mingħajr li wieħed ikun jaf jitkellem il-lingwa. U anki mbagħad l-ekwivalenza ta' kwalifiki, ta' ħiliet, ta' modelli ta' taħriġ ukoll rridu nirsolvuha fil-żmien il-qasir. U rridu anki nisħu għaw nekun insistu għanna nizguraw illi e, din il-kwistjoni timxi l-qoddim għax il-kapi ta' stat u gvernijiet u ma bravi fil-klim, però aħna ma ridux klim biss, aħna ridu azzjoni politika u f'dan il-kas aħna nemnu fl-azzjoni. Grazie għajt il-President. Istul Perinski. Grazzi Tala bozz ta' opinjoni li ġieti prezentata bil-punti kollha li aħna naqblu fuqhom u nixtieq anki nitkellem fuq l-ewwel punt, ċoe li l-budget tal-2017 għandu jkun użat biex e, biex e, neġildu kontra l-povertà u in, in inżidu l-opportunitajiet ta' xogħol. U dana mhux m'għandux ikun biss klim, m'għandu għandu jiġi tradott fl-azzjoni. U f'dan aħna nixtiequ nisħu nerġgħu fuq l-importanza illi jkun hemm appropriations eh, ġusti għal fond soċjali għaliex sejtħu eh, sejtħol ta' implementazzjoni intensiva u u se jkun hemm eh, bżonnijiet kbar fl-2017 u nixtieq nerġa' nenfasizza li hemm bżonn illi jkun hemm risorsi dedikati għal ġlieda kontra il-faqar fost iż-żaża. Eh, illi kell il-djar, l-edukazzjoni, s-saħħa, dawn huma kollha punti importanti u għandu jkun hemm anki impegni u appropriazzjonijiet taħlas għal garanzija fost iż-żaża kif qalet is-Sinjura Moran Xartier. U għal darbohra hawnhekk referenza ta' deċiżjoni tal-Parlament ta' 10 ta' Marzu, fejna miktub fil-paragrafu 12 b'mod ċar illi il-persuni li jidħlu fil suq ta' xo għandu jkollhom għandu jkollhom ħiliet u għandu jkollhom taħriċ ġust anki l-immigranti u dan għandu jieġi tradott f'riżorsi, dan m'għandux jibqa' biss fuq livell lingwistiku. U anki l-Aġenziji ta' impiegi għal ħidma tagħhom għal istaff u ma għandhom kontribuzzjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet soċjali importanti u ma ridux ninsew il-marġini globali tal-MFF għall-impenji illi morru li lem eh, mill-ċifri massimi U dawn huma kollha dedikati għal eh, għanijiet uh, tal-għat eh, uh, l-iktar importanti u anke nixtieq insemmi il-kontest iktar wiesa illi Gajer tkellem u għal illi għanna nkunu iktar realistiċi u Sinjora mħarkin u koll għalet illi aħna ma jirna namlu business as usual, però realistiku li nikkonsidraw il-fat li kemm is-sena li għedit kif ukoll din is-sena qegħdin jimpenjaw ruħna fl-emendi tal-budget. U memx b'dan il-mod evalwazzjoni tal-bżonnijiet reali. U mbagħad hemm din il-prassi li ma fimx b'mod ċar dawn it-trust funds li qed jiġu imwaqfin b'deċizjoni tal-Kunsill u jidru dawn għal raġunijiet speċifiċi. L-impressjoni hija li l-proċedura tal-budget qed issir dejjem iktar arbitrarja u dejjem inqas eh, suġġetta għal skrutinju demokratiku u dejjem qed tevita il-problemi li suppost qed nirsolvu. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela ħana għaddil kelma l-Marine Harkin. Grazzi Iva, fid diskussjoni ġenerali dal-ordu aħna enfasizzajna ħut mill-punti ewnin li rridu ndrizzaw, imma hemm xi żewġ punti speċifiċi taħt l-inizjattiva tal-impjegi eh, fost iż-żaza, hemm ovvjament il-garanzija ta' żaza. Wieħed mill-punti li xtaqt inqajjem huwa li naqbel ma' Sinjora Chartier li il-gvern ma jażilx li juża dan il-mekkanizmu biex jelimina il izzazah mill-istatistika li ġdinja xi ħaġa li jsir minn ċertu gvernijiet anka mill-gvern tiegħi u dan mhuwiex lan tal-garanzija taż zazah għalek jgħan kunu attenti fuq dan. Anka l-idea fil-garanzija taż zazah ta' offerta ta' kwalità jekk inħarsu lejn il-rapport tal-qorti tal-awdituri naraw Din hija kwistjoni importanti li qajmuma, ġifri din l-idea ta' offerta ta' kwalità. U jiena ma nafx fil-fatt xiġri fi stati membri oħra, imma fl-istat membru tiegħi naf li hemm ħafna diskussjonijiet fuq it-tip ta' offerti li qegħdin isiru liż-żgħażagħ ċertament ħafna minnhom ma jaqgħux taħt il-titlu ta' kwalità. Inti semmejt ħafna fuq ehm, l-apprentistati li ma jintlewx. U għalfej dan il-żazax jasbu li memx eh, mux ħajrni xilom jimlew l-impiegi li l-possibiltajiet mu miex attrajenti ma nafx għalfej da kollu forse tista' tajdinna. U jena naf li ħafna drabi f'dan il-komitat tkellimna dwar li dan il-modell irrit ikun repetut ukoll fi stati membri oħra huwa b'saħħtu fil-Ġermanja u f'xi żewġ pajjiżi oħra. U dan huwa punt importanti ħafna lija, imma noqogħdu attenti għal xi stati membri għandhom sistemi differenti u rridu noqogħdu attenti kif nagħmlu dan, għal imma b'mod ġenerali rridu nkunu b'saħħitna. Jien niftakar nitkellmu fuq iż żgħażagħ bħala nix imma il-bżonnijiet tal-LGF Ux xi diskussjoni li kelli f'dawn l-aħħar fuq dan ħareġ mod ċar li hemm bżonn ta' approċċ differenti dwar il-bżonnijiet taħt li ġief u il-ħaddima li spiċaw bla xogħol għax dawn huma żewġ kategoriji differenti u ġi innotat fċertu applikazzjonijiet li mhux dejjem faċli wieħed jirnexxilu jsib in-numru mitlub ta' iż-żaża ta' żażaħ li ma voluti fl-IGF u li hemm bżonn ta' miżuri speċifiċi sabiex tkun tista' tiġbidhom ġbir tattirhom. Jiena nemmen li l-budget irid intuża biex jippromuovi l-imprenditorija inkluż dik soċjali dan huwa punt importanti ħafna għall-alde kif ukoll il-potenzjal ta' digitalizzazzjoni fil-ġenerazzjoni ta' modelli u impjiegi ġodda. Dal-għodu mit-8 u skont fuq waħda mill-iżjed laqat faxxinanti li kont fuq il-potenzjal ta' digitalizzazzjoni fis servizzi finanzjarji kollha kemm huma banek, unjoni ta' kreditu, eċċetera. Intom tafu li hemm opportunitajiet kbar hemmhekk. U jiena fil-fatt qed nibda nifhem il-possibiltajiet U kif dan nistgħu nagħmlu realtà meta nitkellmu dwar l-impjieg imma jiena naħseb li dinja xi ħaġa li m'għandux injora l-baġit tagħna. Fl-aħħar net il-kwistjoni tal-faqar fost it-tfal, punt li semma minn ħafna eh, kollegi, iva il-ġenituri għandhom bżonn impjieg, eh, impjieg deċenti biex jitaffu il-faqar fost it-tfal. Imma hemm bżonn ta' interventi immirati. Dawn huma uħut mill-prijoritajiet tal-għalde, grazzi. Grazzi ħafna. Mela, mandiċ eh, notifika li għaw xħat li xtiq jitkellem fissem il-ħodor jew il iftd Mela, l-FNL, Sur Martan. Grazzi, eh, Sur President, eh, Sur Rapporter, naħseb u ovvju illi u t-sejfu s proposti tijaw minna tal-presidenza temi bħal dawk li jgħidu li aħna eh, bħal Ewropa niġildu kontra il-faqar u nipruvaw noħolqu xogħol. Tini punt il-qatt fost iż-żgħażagħ kulħadd qal iva din dan huwa tħassib eh, ewlieni li għax aħna rajna f'mument is-sena li għaddiet eh, fil-kumitat dawk sal-20 sena u dawk sa 30 u sal-40 sena din din is-sitwazzjoni eh, Naseb eh, illi kif qalet is-senjura Mohan Xaħti eh, rridu naraw illi ma nkunux sempliċement qed noħolqu sistema ta' dipendenza. Rridu nindirizzaw ukoll kategoriji oħra batuti, ġifieri dawk ta' terza età, pereżempju u oħrajn ma nafx, pero intom qed tużaw terminoloġija ta' minoranzi, ma nafx eh, fuq x'għed qed tibbażaw ruħkom biex tgħidu eh, minoranza eh, l-esklużjoni soċjali, allura il-faqar, hemm ukoll il-punti tal-formazzjoni tal-edukazzjoni tal-ħajja, importanti però illi naraw illi dawn is-sistemi ma nipruvawx nagħtu eh, ċifri tal-qat. Idera hija fissazzjoni li don qed titfaċċa bosta sante membri. Id-digitalizzazzjoni, eh, punt settar, punt evidenti, punt seba, il-promozzjoni tal-risħubijiet, ċertament xaġa ħatejna, punt 8, l-aspetti soċjali, għal-ħarsien tal-ħademana, naħseb eh, li hija situazzjoni li tolqot eh, l istati membri kollha li li hemm eh, tassew differenzi bejn 28 ma nafx, xaġa li tolqotni punt wieħed il-multinazzjonali huma design fil-mija fil-fatt mill-beneficjari allura tassew jarqotna dak li jorqotni eh, inqas eh, Iva, inti għat l-SMI saridu najnu għom iktar din hija xi ħaġa illi naraw f'diversi laqat, diversi gruppi, ma nafx hawnhekk minn tom xejn titkellmu dwar sitwazzjoni problematika ta' l-SMIs. Titkellmu ħafna ma mbagħad ma kludejtu fil-dokument eh, punt punt disa għattu il-budget eh, rrit eh, jappoġġa s-suq eh, uniku, aħna tasaw kontra li għax ħaġa li taħdem, il-kompetitivita, l-konferġenza soċjali, iva ma ma jaħdmux, il-politika ta' responsabilta soċjali, korporattiva u sorveljanza ta' standards soċjali tajjeb u imma inna 20 ta' snin il-indunajna illi dan huwa li ma nistawx nirħuħ u li din is-sistema li għanna ma taħdimx. Grazzi. Gut, zun pa' Fragen għasta diskussjon, għasta Punkt. Tajab wis mela xi ftit mistoqsijiet li ħirġin minn din id-diskussjoni l netter net irid ngħid li dan huwa mandat għal trialogu mhuwiex dokument sa' ħidma komprensiv. Mela, per eżempju, mux suppost waqqaf id-detalji ta' kif nindirizzaw il-qat fost iż-żaza, ħattini net. Nixtieq nenfasizza li aħna kemm il-darba nitkellmu dwar kif nistaw natu appoċ lil-qasam tal-SMEs li suppost hemm madwar 70% tal-postijiet tat-taħriġ dedikat lilhom. Aħna għandna 41,000 post ta' taħriġ u postijiet ta' apprendistat, jina meta mmur lura fejkon naħdem naf ħafna nies u ma jgħiduli li m'għandhomx dipartiment ta' taħriġ u li jekk jippruvaw jimpjegaw xi immigrant żagħżugħ li bata eh, għadda minn xi gwerer u qabel ma wasal l-Unjoni Ewropea, ikollu bżonn appoġġ, appoġġ soċjali, taħriġ u potenzjalment anka għajnuna ta' aġġustament u integrazzjoni u din tiswa il-flus tisu l-flus. Għalhekk kollom bżonn ta' għajnuna finanzjarja biex ikun jistgħu jagħtu l-appoġġ neċessarju biex din din persuna zazua tagħmel it-taħriġ. Ġiri mhux sempliciment li tiġbor x'persuna li kienet fi gwerra daħala fil-kumpanija u daqshekk li għandhom bżonn l-għajnuna din hija xi ħaġa li rridu negozjaw, ma nistgħux għaf f'mandat ta' negozjati jekk ma nkunux iddiskunejnija u jkun hemm appoġġ għal kulħadd tieni net irrid ngħid li forsi nistgħu nagħmlu proġett pilota fil-fażi li jmiss fuq il-budget. Jista' jkun suġġett utli li nindirizzaw. Issa jekk il-Kumitat jadotta inizjattiva bħal din, naħseb nindunaw li mhux ħajoħloq daqshekk problemi, kull marridu nagħmlu huwa li nħolqu tekst, ma nsibx li ħajkun hemm min qed jiddubita mill-intenzjoni. Għalhekk meta nibdew nitkellmu dwar ir-round li jmiss ta' proġetti pilota, din tista' tkun ta' priorità għalina bħala konsiderazzjoni. Issa il-punti dwar l-apprendistati, naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. L-apprendistati, internships, dawn kollha suppost huma eh, bl-intenzjoni li xi ħadd ikollu esperjenza sabiex it triqtu fid-dinja tax-xogħol biex iċċara l-esperjenzi, jieħu ċertu esperjenzi ma m'għandhomx jieħdu post impjieg. U ħafna drabi l-internships jintużaw għal raġunijiet kompletament ħażin għal xi nies jispiċċaw jaħdmu b'xej minar ma jiksbu il taħriċ u dimma s kun parti minn eh, program vokazzjonali u taħriċ. Hemm zazah li għamlu apprentissati għal numru ta' snin. Eh, jittamaw, jittamaw li jikollhom taħriġ kif suppost. Dan huwa abbuż ta' kunċett, kunċett li ġi introdott għal skop kompletament differenti. Jina mandiġ dubju dwar il-fat li għandhom jizistu dawn l-apprendistati ma rridu kunu strutturati, finanzjati u rridu jitmexxew għabbażi ta' xi entità professjonali rekonoxxuta jew xi istituzzjoni ta' edukazzjoni. Għalhekk hemm bżonn assikuraw li dan il-punt jiġi indirizzat kif suppost. Mela, l-iskadenza l-emendi 11 ta' Mejju fil-15 ta' Ġunju ħajkonna l-votazzjoni f'dan il-Kumitat, umbat il-votazzjoni eh, fil-Kumitat Budget isir fil 30 ta' Ġunju għalek nitlobkom tibatu l-emendi li għandkom fuq il-mandat tan negozjati fil-ħin. Mela naddu issa għal punt numru 6 irrid ngħid li ma tantx sejrin tajjeb għal dak li huwa l-ħin. Mela, il-punt numru 6 fuq l-agenda tagħna wara rapport fuq l-applikazzjoni tal-direttiva fuq servizzi postali George Bach. Ik it tawax Iva, grazzi ħafna, Sur President. Fid-dawn ta' situazzjoni f'dan ir-rapport ma nasibx li għandi għalfej nitkellem fit-tul. Il-PSD adotta ġiet adottata fl-2008 u suppost hemm reviżjoni dwar l-implementazzjoni tal-direttiva kull tliet erba' snin, iġbi dak li qed jiġri hawnhekk. U din hija inizjattiva li qiegħda tiffoka fuq l-iżviluppi teknoloġiċi f'dan is-settur eh, li kienu konsiderevoli anka fil-periodu mill-2008 sal-lum. Dan huwa qasam fejn is-servizzi universali huwa kunċett importanti ħafna, irridu naraw anke l-ispejjeż u it-twassil tal-pakketti. Ġwi, is-suq jinkludi ħafna trufijiet differenti. U l-istruttura tas-suq qed tinqasam dejjem aktar. Għandna bżonn ta' data korretta. Kultant nirċievu d-data tard u kultant nirċivu data li hija eh, skaduta diġà. Eh, forsi d-data ma tkunx utli ma tiġix ippreżentata kif suppost, għalhekk hemm bżonn li id data niksbu tkun aktar ta' min iserra fuqha biex nagħmlu xogħolna kif suppost. Umbati servizzi differenti qegħdin jipproduċu data li turi li il-linji ta' demarkazzjoni bejn turi differenti fis-settur qed jiġu sfumati xi ftit. Għalhekk hemm bżonn nifukaw fuq dan, hemm bżonn naraw li ma' atturi ma' preżenti fis-suq x'qegħdin jagħmlu. Hemm bżonn li naraw ix-xejriet tal-impjiegi u kif ukoll il-kundizzjonijiet tal impiegi tal-impjiegi sabiex naċċertaw ruħna li n-nies qed jiġu impjegati kif suppost. Fl-2013 suppost ġew impjegati 1.2 miljun, imma il-kalkolu kien li fil-servizz ta' twassil express tal ċertu pakketti Eddin nitkellmu dwar madwar 270.000 jew 272.000 imma din id-dejta hija tal-2010 ġifieri skaduta naqra. in numru ta' impjegati fis-settur klassiku biex ngħidu hekk, servizzi universali, naqas berba fil-mija għabbażi annwali. U dan għalhekk ifisser li aħna nilqa u dak li qed jippruvaw jagħmlu msieħba soċjali li jaħdmu flimkien mal-servizzi universali biex jagħmlu ġestjoni tal-bidla li qed issir fis-settur. Pass verament maġġel. Jekk il-bidliet li qegħdin naraw jistgħu jiġu ġestiti b'tali mod li kunem l-inqas deterjurament il kondizjoni tal-impjegi. Possibli nil-qawa di ovvjament hemm kompetituri għal fornituri ta' servizzi universali, hemm tendenza lej aktar eh, ħaddima li jentbatu jgħatu ximkien ieħor, aktar eh, part-time, aktar impjiegi prekari. Aħna maħniex kontenti li naraw din il bitla fit-tip ta' kontratti ta' impjieg li kunem u aħna eh, naħsbu li xi forma ta' negozjati kollettivi sa' wasalna għal model aħjar. Ovvjament il ftejn tal-pagi irrit jiġi irrid ikun hemm konformità miegħu, jiġri ħafna drabi l-kundizzjonijiet tax-xogħol li jinbidlu, jiġifieri jispiċċa jkun hemm ħafna nies li jagħmlu aktar overtime. U naħseb li din ix-xejra ħankomplu narawha u din tħassibni. Issa xi żewġ punti oħra. It-taħriġ u it-taħriġ mill ġrid Sissa f'termini ġenerali naffariet affarijiet marru tajjeb imma dan huwa qasam li għadu għaddej minn ħafna tibdiliet għalhekk it-taħriġ mill-ġdid għadu punt ta' importanza kbira. U din hija xi ħaġa li eh, l-perspettiva ta' eh, affarijiet soċjali tal-mandat tagħna għandhom ikopru. Għandna bżonn ħafna iżjed informazzjoni, informazzjoni aħjar u aħna rridu inkomplu id-dialogu eh, fis-settur postali mal-interlokaturi tagħna. Iġifieri bażikament dawn huma il-punti kollha rilevanti. Intom tafu li aħna kellna ċertu pressjoni b'dan ir-rapport għal dak li waħin u anke frispetti oħra Għan nizzer xie mendi jena, nistenna biħar naħdem flimkien ma' shadows u jena l-les nirċiv il-kontribuzzjoniet ta'kom, kollegi. Sur President, mela, grazzi ħafna, mela, tina, eh, l-opinjoni tal-SND, Signora l-Onorevoli Steinrock, eh, grazzi ħafna, Sur Baħ, inti għamilt kummenti verament f'waqtom. Ma tantx għandi għalfej inżit, ma dan għaliex inti bażikament koprejt il-punti kollha fuq livell Ewropew li konna ħanżidu aħna. Jiena ħan nibgħat xi żewġ emendi fisem il-grupp tiegħi. Ħajkunu qegħdin ħarsu lejn eh, il-ktajjen ta' sottokontrattar f'dawn il-servizzi. Għaliex din hija xi ħaġa toħloq problemi f'din l-industrija. Ħankun qed nara wkoll lejn il-ħinijiet tax-xogħol u il rispett lejn il-perjodi ta' e, biex ikollna perspettiva aħjar ta' xet jiġri fil-ħinijiet tax-xogħol. Ma din hija xi ħaġa tista' ssir brabta mal imsiħba soċjali, il-progress tekniku. Għawek qed nitkellmu dwar id-digitalizzazzjoni jekk segwi dak li tiġi fl-istampa tista' tara li s-servizzi postali u il-fornituri f'dan il-qasam edin jużaw metodi ġodda fil-fatt issemmew id-drones Imma kien hemm suġġeriment ukoll li d-digitalizzazzjoni ħajkollha impatt kbir f'dan is-settur anke f'rispetti oħra għalhekk irridu nassiguraw li l-kundizzjonijiet qafas ikunu tajbin sabiex inkunu nistgħu ninnegozjaw b'mod effettiv u nagħmlu ġestjoni tajba tas-settur. Grazzi. Issa Kosmos Latovski fisem li sjar. Grazzi ħafna, jena nishtiq nirringrazzja l surbaħ għall-opinjoni tiegħu. fil fat huwa diffiċli tajt xi ħaġa, imma żewġ punti li huma importanti għalija huma daw. Jena naħseb li rridu ngħidu b'mod ċar li fi servizz postali il-ħaddiema għandhom rwol kruċjali, speċjalment dawk li għamlu xogħol ibes ġbir fis-settur postali, hemm bżonn nassiguraw l-aħjar kundizzjonijiet ta' ħidma possibbli. Ma nix qed nitkellmu biss dwar paga, qed nitkellmu dwar l-istabilità tal-impjieg, dwar l-iżvilupp tal-ħiliet u t-taħriġ. Speċjalment fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija. Għaliex ħafna drabi l-operatur postali huwa l-istat u għalhekk l-Istat għandu responsabilta sabiex itejjeb l-standards u li jelimina kwalunkwe forma ta' impjieg li ma tippermettix l ħaddiema il-benefiċċji li Il-kompetizzjoni fis-suq postali ħafna drabi ma jwassalx għal titjib fil-kondizzjonijiet tax-xogħol, anzi jkun hemm gwerer dwar il-prezzijiet u l-vittmi tal gwerer tal-prezzijiet huma man nies operaturi postali kummerċali jippruvaw jagħmlu dak li jistgħu sabiex jirbħu l-appalti. U dan wassal għal waqa fil-kwalità ta' servizz tal-servizz postali. U twassal għal ċertu eċċessi. Aħna kellna każ fil-Polonja fejn kien hemm operatur privat li kienet jaħdem fisem l-istat, eh, kienet joffri servizz irħis, imma il-kondizjonijiet kienu verament ħżina, kważi tal-mistija, u għacċar li il-kompetizjoni f'ekonomija hija importanti. Imma l-operaturi mandomx ikunu f'pożizzjoni fejn jagħmlu profitt skapitu tal-ħaddiema, is-settur postali huwa wieħed strateġiku għall-istat, il-ħaddiema postali għalhekk iridu jħossu li d-drittijiet tagħhom qed jiġu rispettati. Kif ukoll għandhom ikunu f'pożizzjoni li xogħolhom jagħmluh kif suppost fil-kundizzjonijiet it-tajba. Grazzi ħafna. Sinjor Harkin issa. Grazzi ħafna. Għalina li nisaw fil-parlament din hija direttiva li aħna diskutejna kemm darba u l-implikazzjonijiet tal-direttiva ta' servizzi postali x'inhuma. U jiena naqbel mal-rapporter li l-informazzjoni li għandna miex aġġornata qegħdin naħarsu lejn xi informazzjoni mill-2010-2011 ġifiri jista' jkun li jkun diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni ġenerali ta' dak li qed jiġri. U jekk il-biżat ta' dak iż-żmien fil-fatt wettqu xi minn kella il-riżultat kienx aktar bilanċat aħna rajna li n-numru ta' itri li naqas b'xi eh, 4% sena għal sena, minna l-oħra imma il-pakketti żdiedu. F'ċertu stati membri u xi eh, awtoritajiet tal-kompetizzjoni eh, akkużaw lil min qed dawn is-servizzi li qed ikunu mhux kompetittivi qed jużaw il-pożizzjoni tagħhom bħala imsieħeb dominanti, jużaw pereżempju prezzijiet eh, li jippruvaw jieħdu in-negozju permezz tal-prezzijiet tagħhom u l-impatt fuq il-kondizzjonijiet soċjali tal-ħaddiema minn dak li rajt jiena anke kiena ovvjament ma qrajtx kollox għax għandi ħafna x'naqra, Eh, li il-fornituri ta' dawn is-servizzi universali mod ġenerali jipprovdu eh, kundizzjonijiet raġonevoli għandhom ftehimiet kollettivi, settorjali u li il-modernizzazzjoni irnexxi ssir mod responsabbli soċjalment. Imma jiena naħseb li l-sfida ta' digitalizzazzjoni semmejna qabel tfisser li għandna bżonn nżommu għajnejna fuq dak li qed jiġri. Issa kumment ħari minn ħati huwa li f'pajjiżi l-Irlanda bħal kull pajis ieħor aħna għandna l-elementi speċifiċi tagħna u l-kwistjonijiet li affettwaw ix-xogħol. Waħda minn dawn il-kwistjonijiet li tħassibna hija l-eluq ta' eh, uffiċċji postali rurali li ma taffettwax is-servizzi postal qegħdin nitkellmu fuq u hawnhekk għalhekk ma nafx ikux rilevanti, imma ċertament għaż-żoni rurali din hija kwistjoni importanti għaliex hemm ħafna uffiċċji postali eh, huma e, one-stop shops fejn in-nies jistgħu jiksbu numru ta' servizzi u jekk dawn jgħalqu umbat il-nies ma jkunux jistgħu jiksbu l-istess ammont ta' servizzi. Grazzi ħafna l-rapporter, punt tajjeb, rapport tajjeb ħafna ma tax istanżit miegħu, hemm xi punti ħanżit magħhom miegħu issa nżidhom iżjed tard u nibatu iżjettart. Grazzi ħafna. Mela, minnet narħat li xie itkene fissim il-ħodor? Mela, kerri Deli għal-ħod, le, mish edaw. Għaw xaħat t jitkellem fissim il-ħodur? Laura Arrea, inti. Grazzi, Sur President. U grazzi mod partikolari li l-kollega Bach li għakru edin naħdu flimkien f'dan la bozz ta' opinjoni. Eh, l-ewwel nett irridu nifmu il-triq li ħadet din id-direttiva u x'kienet l-applikazzjoni pereżempju f'pajjiżi biex nippruvaw nerġgħu nibnu dan il-puzzle. Il-qafas komunitarju għas servizzi postali tal-Unjoni Ewropea huwa fil-fatt insemmi e, fid-direttiva 9667 li beda speċi ta' proċess ta' liberalizzazzjoni għalek li l-in minn da kienem u koll il-tnedija ta' riforma li fissat l-skadenza l-ftuħ sħiħ tal e, tassu għal 31 ta' Deċembru tal-2010. Ġifiri, mill-ewwel ta' Jannar tal-2011, l-Italja ma tistax iżom drittijiet esklużivi biex wieħed jagħti dawn is-servizzi postali. Għalhekk, skont l-artiklu wieħed tad-direttiva, il-Gvern Taljan elimina il-monopolju li kellu jkun hemm sal-31 ta' Deċembru tal-2010 favur il-posta Taljana Għalhekk e, id-degriet li irrit ikun hemm leġislazzjoni taljana għal liberalizzazzjoni tat fidejn il-posta taljana il servizzu universali 15-il sena. Iġifieri iva. Anka jekk kien hemm speċi ta' verifika kull ħames snin. Aħna il-liberalizzajna monopolju imma fil-fatt dak li għamilna huwa li il-ġestjoni ta' servizzi tajnija fidejn dak l-istess monopolju jider li l-Italja għandha xi speċi ta' eżonerament. Imma l liberalizzazzjoni tal-servizzi jider li hija klim biss, l-affarijiet baqgħu kif huma u qed inżommu pożizzjoni ta' privileġġ lil posta Italjana Italjane li hija kumpanija li l-isma huma tal-Ministeru kif ukoll tal-Kassa tad-Depositi u eh, self ġviri fidejn il-Ministeru tal-Ekonomija, ġviri din il-bidu tal-liberalizzazzjoni, u għawek ħanaraw eżattament kif nistaw nifmu dan is sistema dan permetta li operaturi oħra li jitħlu fis-suq, imma dan is-suq sal-lum il-ġurnata xorta waħda mhuwiex kompetittiv. Għal dawk li huma l-kriterji masuba fil-leġislazzjoni komunitarja li x fil-fatt aħna liberalizzajna suq imma ħallejna monopolju fl-istess entità li kien li hija s-sit waħdini. Din hija s-sitwazzjoni ta' tluq tagħna, issa aħna ħanamlu l-evalwazzjonijiet tagħna Mbagħad fid-dawl ta' dawk li huma il-pożizzjonijiet tagħna nikkollaboraw flimkien mal-kollega Bach biex infasslu l-opinjoni. Grazzi. Dankeschön, Mara Bizzotto. Grazzi, Mario Bizzotto. Grazzi ħafna mela fil-qosor l-applikazzjoni ta' direttiva fl-Italja bażikament miex qed tiġi applikata, Miex qed tiġi applikata jekk inħarsu lejn eh, il-konsumaturi, il-perspettiva tal-konsumaturi, għaliex bħalma qalet il-kollega tiegħi il-Posta Italjane li hija bażikament monopolju ta' servizzi postali miex qed tagħmel dak li għandha tagħmel, ġifieri twassal il-posta. Imma saret bank, ħanut għaliex hemmhekk insibu anka ġugarelli, eh, eh, affarijiet tal-stationery, jimbeħ minn kollox, imma il-posta taljan spiċċat anka eh, tejn l-Italja l-xrat ċertu kapital. Ġvi għamlet anka dan li mhuwiex kompetenza tagħha, imma mhix qed twassal il-posta għaliex anka fiż-żona tiegħi post żgħir Eh, eh, fil-pajis, fil-raħaltija, il-posta tasal darba fil-ġimma, għasa para fil-montani, u din tista twassal għal problema li xek ikollok xi kont, xi tħallas u ma jasallekx, e, huwa l-utent li jumbat ikollu ħallas, li mhix ħaġa ta' darba, imma hemm ħafna ħafna nies li qegħdin kem kemm lili eh, imma kal-Ministeru li qegħdin jitolbu intervent U jina naħseb li anka il-Kummissjoni trid eh, tara xi jiġri. Anka bħal meta tagħmel eh, dwar it-tħul tal-kapitali ta' posta italjana fil-Italja eh, u xanda tagħmel imma bħalissa miet tagħmel xej jiena nittama li deħa tkun opportunità utli għall-Unjoni Ewropea sabiex tevalwa u tiverifika eżattament is-servizz bażiku, jiġifieri li wieħed iwassal il-posta din mhix qed isir. So, dann kommen wir zur Runde der. Trebus, grazie. Kommenti oħra, Richard Howard. Grazie ħafna fil-qasir, ċertament eh, nappoġġa il-kollega tiegħi, Signora Stajrek, eh, dak li għalet eh, nishtiq u kon ringrazzja l-Sorġer Baħda l-għaliex ta' ta' prezentazzjoni tajba naqbel ħafna fu id difiza ta' servizz universali u rridu nifmu kol l-implikazzjonijiet eh, ta' settur soċjali u soċjali, rridu natu ir-wol tal-imsieba soċjali, inkomplu nikkuperaw magħhom biex niżguraw li dan ikun tas-sew servizz universali. Dan huwa appoġġjat minn 89% ta' ċittadini tiegħi fir-Renju Unit, eh, ġifieri rridu nkomplu nisħu fuq l-universalità ta' dan is-servizz. Jekk il-Kummissjoni jitwieġeb fl-axħar ta' dan id-dibattitu rridu naraw naqru max tendenzi għet jaraw vizavi rispett ta' dan eh, servizz universali kif ukoll implikazzjonijiet soċjali fuq eh, settur ta' xogħol importanti illi ikonna għandi rekord ta' il-Kummissjoni għandha xi tgħid fuq dan fuq inizjattivi li għadhom għajmux sissa tħassib li għet eh, mill-modi kif il-servizzi postali universali qed jiġu medda permezz ta' għazla l-operaturi għazlu l-iktar servizzi li rendu l-għalix tajjeb us għalihom nishtiq forsi surbaħ jirrifletti xi ftit jew jara naqra xnistaw ngħidu dwar sitwazzjoni bħal din f'opinjoni tiegħu u nitolbu wkoll il-Kummissjoni tikkummenta dwar dan partikolarment fid-dawl tal-proposta ġdida li qed eh, tressa fuq eh, il-paketti eh, li jiġu konsenjati mod transkonfinali. naħseb irridu naraw li ma nżommux il-situazzjoni prezenti, iva rridu nħarsu dan il-servizz universali, ma nasab nistaw ndaħlu ktar regolazzjoni, dawk illi eh, jazdu dak illi qablilhom irridu nwaqfuhom biex u situazzjoni ndaqser kulħadd u b'mod ġenerali nħarsu servizzi postali eh, kif suppost. Eh. Forsi Sorbaħ jista' jirrifletti wkoll fuq l-inklużjoni ta' dak li għandha xi tgħid il-Kummissjoni. Mbagħad jekk hemm bżonn nresqu emenda fuq il-kwistjoni. Issa il-kelliem li jmiss. Eh, grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l surbaħ għal dokument eċċellenti tiegħu. Huwa diffiċli biex wieħed ma qabilx ma dak l-inkluda fi dokument tiegħu, però jekk permettu li eh, forsi eh, nista talba li naħseb eh, jista' ikun iktar kuraġġuż fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, partikolarment għannies li qed jaħdmu fis-settur, deġant qal ħafna fuq derogazzjoni tas-suq postali u kif dan iġib miegħu ħafna benefiċċji u wkoll konsegwenzi sfortunati Is-senjura ħajken semmiet eh, dan l-istess punt semma li eh, ferħu Lazar l eh, tal-posta u servizzi etjibu U naħseb li hemm ukoll realtà li kompetizzjoni et titfa' diffikultà l-entitajiet iż-żar, il-ħaddiema u għalfejn, l-għaliex għat daħlu eh, per eżempju sijat flessibli ta' xogħol u dan eh, huwa aħbar ħażin għal ħaddiema jsir baħ me rekomendazzjonijiet tajba, però ta' sew nixtieq eh, li juża lingwaġġ iktar qawwi. Grazzi. Grazzi, Sur Monturis. Grazzi, eh, tul 30 eh, sena il-posta griega kienet eh, kien settur fil-fat dejjem sejjer għal-bahar. Ftit nies jaslu l-om jaslu l-om litri, ftit nies jużaw li mejt forse l-iktar l-iktar ta' zarda tibat karta biex tagur eh, għal dak li jkun għal miliet. Naħseb, eh, però l-iktar ħaġa tħassibna hija tnaqqis tal-personal hemm nies ukoll li jmorru eh, jħorġu bil-pensjoni li mhumiex qed jiġu ma sostitwiti barra minn hekk hemm il-ħaddiema, eh, li ftit li għalli għadbaqa li eh, qed jiġu mitluba jaħdmu eh, iktar sigħat. Jena niftakar li ħafna snin ilu fil-fatt kien hemm tmien ħaddiema pereżempju u issa l-istess min hemm tliet. Għall-istess xogħol hemm tliet minn nies. Naħseb illi il-kumpanija tal-posta f'pajjiżna ma jirrispettawx eh, id-drittijiet tal-ħaddiem, għaliex jisforzaw ma koll illi jaħdmu anke meta jkunu morda, ma jirrispettawx il-lif tagħhom. Naħseb illi eh, din hija kwistjoni li tibqa' dejjem interessanti u li naħseb stajna nużaw eh, fatt dan l-istess netwerk għal servizzi oħra, pero sfortunatament peress li memx ftejm eh, kollettiv jew biex ngħidlek il-fatt li kien hemm ehm, eh, kien hemm assoċjazzjonijiet ta' kumpanije privati illi għaqdu flimkien numru ta' ħaddiema, pero il-numru ta' ħaddiema xorta kif ftit wisq xogħol li rrid isir. Dan partikolarment huwa l-każ fir-reġuni l-iktar imbeda. Il-posta Griga barra minn hekk eh, intlaqtet eh, ħażin eh, mill-kriżi li kellna u sfortunatament tinjora dawk in-nies illi jinsabu fil- partijiet rurali tal-pajis. Grazzi. Qabel ma ngħaddi l-kelma l-sur Bach, nista forsi eh, ngħid dan li ġej. Id-darba li jmiss meta tirċievu eh, meta tirċievu eh, l-posta u ikolkom qoddimkom il-postier tħattu ftit eh, miegħu eh, diġa' issemma kemm nistaw eh, intejbu l-affarijiet, per esempio, aħna żgurajna li jkun hemm minimum wage għal fustier fil germania għat atmin sijat, pero ma' iva tafu kemm għandhom posta xaqasmu, xi kultant anki jkollhom jaħdmu sigħat addizzjonali biex ikunu jistaw qasmu li tri kollha, u naħseb li dan huwa abbuż u probabbilment mhux biss il-każ fil-Ġermanja, ma anki f'pajjiżi oħra. Allura naħseb illi dan irridu ninkluduh fir-rapport. Però issa, George, il-kelma lilek biex tagħlaq. Grazzi, Sur President. Dan huwa ċertament eh, messaġġ li jiena nista' nesprimi u nista' ninkludu wkoll kummenti ta' kollegi li tejbu rapport. Mod ġenerali permettu li ngħid eh, grazzi l dawk eh, il-ħafna minnkom li appoġġawni. Hawnhekk qed nitkellem dwar eh, opinjoni fuq eh, ir-rapport eh, il-kwestjoni tal-kwalità ta' servizz naħseb hija parti mill-mandat tal-Komitat Tran huwa Markus Weber li huwa responsabbli hawnhekk u dan jħodni għal punt ta' senjura Harkin fuq l-eluq ta' servizzi postali f'postijiet imbeda u rurali, punt imsemmi wkoll minn oħrajn. Id-direttiva fil-fatt mela ċara illi servizzi bażiċi ridu jiġu mħarsa mingħajr diskriminazzjoni kwalsiasi u nasib li jekk inti teħi f'żona rurali u l fuċi tal-posta għala u mandek xaċċess ta' servizzi postali li għandek bżonn allura għandek problema ċara bil-fornitura ta' servizz u din hija diskriminazzjoni illi qed tiġri fir-rapport għall-istruttura ekonomika għandan inkludu din ir-realtà. Numru ta' kollegi semmew situazzjoni li mi sodisfaċenti xejn fl-Italja, kien hemm oħrajn li tkellmu dwar kemm dan huwa negozju leteren different unit, hemm ukoll il-fatt li din id-direttiva servizzi postali tagħmilha ċara li l-obbligu ehm, ta' servizz universali qed hemmhekk u l-istati membri jridu jiżguraw illi s-servizz universali jitħares. Hemm ukoll dispożizzjonijiet tal-ġbir tal-litri kif ukoll għall sinna tal-litri u jekk dawn l-standards ma jiġux imħarsa allura għandna problema. Servizz eh, universali naħseb eh, kienet kisba importanti, forsi mhux għal eh, bliet il-gbar, imma partikolarment huwa importanti għal żoni rurali, huwa importanti wkoll għat-tessut soċjali tal-komunitajiet tagħna. Kont maġġab ukoll eh, bl-interess ġenerali, u allura inħares bil-qudiem li naħdem mal-kollegi fil-ġejjeni. Tan ġibna. Miem punt sitta fuq l-aġenda. Għanna il-rapport ta' Brando Benefej, refugjati, inklużjoni soċjali, integrazzjoni fis suq ta' xogħol. Edin ta' sew lura għanna 45 minuta dan Brando, naf li inti titkellem eh, taġġel, tamara ma tkunx wisfittu. Eh, grazie, Grazie President. L-għonet nirringrazzja l-kollegi tal-ħidma tagħhom fuq dan id-dossier. Jiena sma irċevejt MND pozittivi ħafna u se ninkludijum fl-kompromessi. ħafna drabi dawn huma ta' valur kbir fil-kwalità u jtejbu test oriġinali. Nirringrazzja għal dan għaliex l-antijaj u għalli niproduċi dokument speċifiku, pero anki wisa fuq suġġett ta' sekk importanti fid-dibattitu tal-opinjoni pubblika. Jena kontenti li lebda wieħed mill-punti importanti ġew eh, opposti il-gruppi kollha politiċi ħlif l-estrem tal-lemin jikkonsidraw is-suq ta' xogħol bħala problema urġenti. Anki il-fatt illi l-Istati membri u l-istituzzjonijiet għandhom responsabilità maqsuma u anki il mizuri illi joħorġu u jilħu integrazzjoni minkejja il-numru ta' persuni li jitolbu il-azil li manki ħabba situazzjoni differenti ħafna fl-istati membri differenti. <clears throat> Dawn huma kollha fatturi li rridu jittieħdu f'konsiderazzjoni, rridu niftakru li jem differenzi kbar. Nixtieq issa nanalizza xi mill-kontribuzzjonijiet mill-gruppi l inħosri ma l-iktar importanti u nati taqsira. Il-gruppi PP u Shadow Man tkellem fuq aspetti importanti. E, Dimenzjoni umanitarja tal-kriżi u l-raġunijiet esterni. U dana jaqbel ma' mal- mal-ħsibijiet għaj anki fuq il-dmir li l-istati membri li ospitaw għandhom jissodisfaw. E, u dawn mm, il-soluzzjonijiet m'għandhomx xieġu użati bħala kanal għal migrazzjoni ekonomika. Għax dana se jkun e, jaħdem kontra dawk li fil fat għandhom bżon azil. L-Unjoni Ewropea għandha bżon ta' kanali legali għal migrazzjoni ekonomika jiena ma naqbilx ma l proposti ta' xi membri fu il-fatt li għanna naqsu dispozizjoniet ta' salarju minimu għal rifuġati għax bekk se naslu mbagħad biex namlu kompetizzjoni bejn il-pajjiżi l-iktar foqra u jkun hemm dumping soċjali. E Suq ta' xogħol għandu jkun ugwali għal kulħadd u m'għandu jeskludi l-ħadd. Naqbel ma' Sinjura Stevens E, fissensi sens li mannix nitkelmu fuq rifuġati. E, kull rifuġati ja persuna u kull wieħed minnhom għandu e, l individualità tiegħu. U jridu nużaw il-fondi Ewropej b'mod trasparenti u effiċenti. Dawn huma kollha suġġerimenti li jiena se inkludi fil-rapport tiegħi Però eh, nħos illi s-swiq ta' xogħol għandhom ikunu iktar flessibli biex nkunu nistaw nejnu l-integrazzjoni. Naħseb illi il-kwistjoni hija pjuttost teorika u mhix m'għandix tidħol fid-diskussjoni tagħna. Għanna ninvestu fuq il-kwalità tal-xogħol o frut. offrut. Umbat minnaħa tal-alde, E, Renate Weber ippreżentat e emendi biex namlu iktar uh, naġlu iktar fi soluzzjonijiet għal rifugjati biex nevitaw li jiġu zolati. Nistaqsi jekk u ix possibli jappoġġaw il-fat illi il-Fond Soċjali Ewropew nżommu fuq l-istess ċifra sal-25% ta' total l-emerġenza uh, wara il- eh, li kienem fil-budget eh, u għan neċessarju li tama li tkunu tista tappoġaw il-proposta ta' għana u mamxa fejn noħorġu budget ġdid. Kull ma rridu nagħmlu rridu da' xejn il titoli Il-gwe Gonzales Peña samlet emendi u saħet fuq is-sitwazzjoni fragili tal-migranti. U eh, tajt li rridu garantixu l-aċċess taħħom għad drittijiet fundamentali. Id-dar, il xol u il-fondi Ewropej nistgħu nużawhom biex nkunu nistgħu ġestjoni tajba dan il-kriżi u jien naqbel. Anki talba biex jiġu rikonosciuti il-protezzjoni tagħhom eh, minar ma ikolla effett fuq l-applikazzjoni tal-azil. Irridu eh, nżommu għaf moħna di. Fuq il-grupp tal-ħodor, l-onorevoli Lambert, eh, nirringrazzja għal fat li għamel intervenzjonijiet fuq ċerti passaggi fit-test il-permess ta' residenza għal biex nirsolvu il-problema tal-xol ta' ċerti persuni. Nirringrazzja u koll eh, il-ħidma tal-Partit Soċjali eh, fil-politika favur tal-migranti, servizzi sanitari ta' kwalità kif ukoll assistenza ta' tfal. <clears throat> u hemm bżonn nodu attenti li l-persuni li jibbenefikaw ikollhom garanzija ta' aċċess malajr lejn il-ġustizzja. Unbat hemm il-Sinjura ġeja tal-Grupp e FDD u nixtieq nisħaq fuq il-fatt li eh, kien hemm kummenti tajba ħafna u naqbel magħhom. Per eżempju, fuq l-assistenza effettiva għal rifugjati mhux biss tal-lingwa imma anki il-ħidma ta' medjaturi kulturali għandu jiġi garantit. Umbat eh, anki id-dritt għal eh, riunjoni familjari. Irridu verament naħdmu biex dan jiġi rikonoxxut u anki l-portabilità ta' drittijiet ta' rifuġati fl-Unjoni u anki responsabilità komuni biex ma nħallux il-pajjiżi li ktar esposti eh, u nħallu uh, eh, appoġġ għal eh, rifuġati. Hemm bżonn risorsi, assistenza teknika u anki afas legislativ illi jamel uh, ibiddel il trattata Dublin u jaġġornaħ nittamal jemħadċik mħadx wis żmien u nittamal li nkun nista' namel laqat uħrajn mal-shadows biex nkun nista' ninkludi l-proposti tal-shadows u jiena konvent li fil fat hemm bażi biex naħdmu tajjeb fl-imkien fl-interess tal-Unjoni Ewropea u tal-ċittadini kollha. Grazie. Dankeschön. Jetzt die Reihenfolge der Berichterstatter für Thomas Mansch. Grazzi. Elizabeth Moron Chartier nom ta' Sulman le le tablo eh, taqblu bejnietkom George Bacha. Iva, fil-fat eh, ta' masman talabni biex naqra dan l ġej eh, għalli li huwa fil-fat qiegħed ehm, fuq laqa tal pazjenti okkupazzjonali f'Berlin għal li dan huwa suġġett sew importanti għalhekk ħaser bżonn li rridu nresqu dawn l-elementi li ġejjin is-sur. Man fil-fatt ara 377 l-emenda kollha kemm huma u jista' jgħid li huwa tassew kuntent eh, bl-eżitu apparti minn dawk il-kommenti eh, tal-lemin estrem. Fil-fatt, apparti dawn il-kommenti jidher li hemm ftehim bejn il-gruppi politiċi. Fuq l-integrazzjoni soċjali, l-lingwa, l-MFF, il-Fond Soċjali Ewropew, għasab li eh, fuq eh, dawn eh, il-paragrafi fuq dawn il-punti 8, 10 8, u 16 eh, bil fuq l-aspetti li referu għas-soċjetà 22 ukoll il-Kumitat ta' Drittijiet tan nisa u l-Ugwaljanza BSS resa emenda fuq drittijiet speċjali għan nisa u tfal Surman, għosu eh, koll il-bżon l-iktar eh, diskussjoni, nies li għandhom eh, ħarsin internazjonali, għandhom ikollhom aċċess suq ta' xogħol. Siċċur wara li jenataw il-ħarsin internazjonali, pero Isor ma naħseb li huwa xiftit ambizjuż, renifikazzjoni mal-familji tagħhom naħseb irid ikun hemm ċertu eċċezzjonijiet għandi ikun hemm huwa kontra anzi li jkun hemm kondizzjoni speċjali għas suq tax-xogħol għal dawn in-nies fuq il minimum wage naħseb il-problema ewlenija fid-definizzjoni ġifier rridu naraw naqri iktar din il-kwestjoni fid-dettall hemm ukoll xi tħassib dwar l-użu ta' terminu refuġjati fil-dibattiti pubbliċi rridu nkunu ċari għal daqstant fuq terminoloġija u rridu naqblu wkoll fuq kif infissaw terminoloġija fi 377 l-emenda hemm serja sħiħa ta' definizzjonijiet migranti, refuġjati, dawk li qed fiċċa l-azil, nies Illi għandhom eh, ħarsien sussidjarja nies illi għandhom ħarsien eh, internazzjonali li oħrajn bi status ta' refuġjati u naseb li qabel ma nindirizzaw eh, dan kollu fl-emendi min ġviri rrit kollu għacċess għal xiex, min rrit jġi mħarreċ, min rrit jinata dar u ma biss il-migranti u ma refugjati li xaktar xan ħajibqaw, irridu naraw il-nċaraw dan kollu. Is-senjura Helga Stevens. Grazzi, Sir President, u la dotebra kollegi. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tajjeb, naħseb li diġà wera rida tajjeb għal approċċ indirizzat u bilanċjat, però għandi xi punti ta' kritika x'namel. Jekk ġobkom permettu li nqajjem uħud minnhom. L-ewwel net importanti illi nisħu il-fat li ma jeżistix eh, dal-kuċet ir-refugġjat. Kontent li rapporter fil-fat deġa indirizza il-bżonijiet eh, differenti ta' dawk eh, zvantagġati fost ir-refugġjati, per eżempju tfal, nisa, xjuħ u n-nies b'disabilità pero nasab li rridu nisħu mod ġenerali li kull eh, refugjat huwa individwu eh, bil-sfond tiegħu bil-kwalifiki bil-bżonnijiet speċifiċi. Illum il-ġurnata rridu nkunu tassew xi eh, ta' kondizjonijiet kritiċi pereżempju ta' refugjati nisa Allora, preferi eh, li ikon approċ ta' integrazzjoni eh, speċifiku eh, li jieħu konsiderazzjoni l-bżonnijiet u l-sfidi li affaċċja kull grupp ta' dawn in-nies. Barra minn hekk ir-rapport rrit jgħid li l-approċċ irid ikun iktar indirizzat għal dawk li besibhom jibqgħu iktar fit-tul. Ir-riżorsi huma limitati u allura rridu niżguraw illi nofqu il-flus għal fil-fema fil użu effettiv tal-flus eh, jikonsisti eh, għal-fatt li kunem eh, proċedimenti kif suppost u il-proċessar ta' dawn refugjati biex eventualment ikun hemm integrazzjoni mirata ta' dawn in-nies barra minn hekk intenni li ma nemmenx l-integrazzjoni tagħhom hija soluzzjoni għal problema ta' ta' eh, Unjoni Ewropea li għada dejjem t-xieħ, ġifiri rridu naraw il-kussjoni tal-blue card, nasab li eh, barra minnek l-azil ma jistax isolvi problemi strutturali tal-suq intern Ewropew l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri rridu jkomplu jaħdmu biex jħolqu xogħol u tkabbir. Dan hija l-kondizzjoni biex l-SMEs ehm, jirnexxu. Iva, fl-axħar naħseb li l flessibilità fis-suq eh, tax-xogħol tista' toħloq eh, integrazzjoni minn qabel ta' refuġjat. Abbażi ta' xogħol tajjeb eh, naħseb li jkunu nistgħu nħarsu lejn laqgħat iktar kostitutivi ma' shadows. Ta' kollox minn ħati grazzi tajab eh, wis għalaqtu bil-flessibilità, naħseb xi kultant, però l-flessibilità tik eh, ir-riżultat oppost naħseb eh, dan huwa il-waqt biex nibatu l-messaġġ tajjeb l-ċittadini u daw kollha li jridu jaslu fostna dwar kif nistgħu inħarsu fil-fatt dawn iż-żewġ kategoriji Nishtiq ringrazzja rapporter għal ħidma tiegħu diġà kelli ċans inħares l kompromessi fuq l-emendi u naħseb li ħafna mer punti importanti għal grupp politiku tiegħi diġà jinsabu f'dawn l-istess kompromessi sistema komuni tal-azil li tejjeb il-proċeduri ta' arfien, approċ dedikat għal gruppi vulnerabli bħat tfal, xjuħ, nisa u nis disabilità politika sensittiva eh, eh, fu sessi, approċ komprensiv għall-integrazzjoni soċjali fuq il-post ta' xogħol biex dawn in-nies ma jiġux iżolati hemm kelli jħossuhom skomdi fi soċjetajiet fejn jitlaq li qed jilqawhom barra minn hekk iridu narfu wkoll il-ħiliet ta' refugġati. Personalment eh, naħseb illi mekanizmu permanenti ta' relokazzjoni għal kull sati membri eh, u eh, sinjal minimu ta' solidarjetà l-Unjoni għandaturi li lejn dawn in-nies illi tgħidilhom isma' aħna unjoni vera, mhux sempliciment għaqda ta' ħafna stati membri, u minnu wkoll ir rapporter semma li aħna ressaqna minn dafu il-periodu minimu jew il-periodu massimu eh, għall-aċċess ta' eh, tax-xogħol. Rapporter eh, jissuġġerixxi mhux iktar minn sitt xhur, però aħna nafu tajb ferm ukoll mill-preżentazzjoni tal-ġimgħa li li hemm ħafna stati membri li joffru xi ħaġa u allura nibżgħu illi ma nafx forsi din issir din ta' xhur issir politika standard, pero jiena tal-fema li l-aċċess għas-suq ta' xogħol għandu jiena ta' kemm jkun malajr biex nevitaw jkun hemm problemi u din ukoll sensazzjoni ta' iżolazzjoni ta' dawn in-nies. Però nilqgħu wkoll ħafna mill-punti fir-rapport il-fatt pereżempju li l-aċċess ta' għall-edukazzjoni, għall-housing, għall-servizzi, ġew misħuqa, dawn huma kollha punti importanti għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. U perswasi li meta jkunu qed ninnegozjaw elementi fil-qatt ma' shadows ħankunu qed noħorġu test aħjar. Grazzi. Issa, tal-jekun sal-Espenjas. Grazzi ħafna. Mela l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal ħidma li għamel fuq dan ir-rapport kif ukoll il-kummenti u l-kontribuzzjonijiet tiegħu. Id-dibattitu tal fid-dibattitu tal-lum dan huwa rapport sħiħ hemm eh, opinjonijiet li jaqblu bejnietu anka li hemm differenzi bejnietom bħalma rajna anka fl-emendi għalhekk hemm bżonn li aħna milna eh, sforz fl-ewwel Eh, emendi ta' kompromess li ġew mibgħu tal-bieraħ. Naħa tagħna aħna nippruvaw nsibu eh, bil eh, fuq dawk l-emendi li għandu xaqsu mad-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u l ġrida kontra d-diskriminazzjoni f'kull forma tagħha u l-emendi li għandhom kontenut soċjali preferenza għad-dritt għall-aċċess għas saħħa għal-kura ta' saħħa, l-edukazzjoni, protezzjoni soċjali. U irridu ninkludu investiment pubbliku aħjar permezz ta' ħarsien internazzjonali tal-iżiet persuni vulnerabli. Issa dwar l-emenda li referalja li il-rapporter fuq il-kwalifiki professjonali, aħna dak li proponejna huwa Jaħna naħsbu li hija ħaġa tajba li nrikonoxxu l-kwalifiki professjonali iżda li dan qatt mandu ikun jew isir proċess ta' diskriminazzjoni meta niġu biex niddeċidu fuq it-talbiet tal-azil. U mux għatna xi problema bija di. Xtaqt nagħmel referenza wkoll għal kliem dwar il-kliem ta' biża u ta' għaxet qed nibatu messaċ ħażin hemm dawn il-kummenti li jridu jħawdu u jgħidu li mhuwiex possibbli li wieħed eh, jiġbor flimkien il-responsabiltajiet internazzjonali tagħna nagħtu id-dritt tal-ażil mal-garanzija ta' drittijiet li ċittadini Ewropej u li kollhom kwalità ta' ħajja. Din it-tip ta', eh, ta diskors huwa jagħmel ħafna ħsara U l-unika ħaġa li qed jirnexxilu jikseb huwa li ċittadini tagħna jispiċċaw eh, fil-periklu għax jekk inkunu eh, stretti wis, speċa f'ċertu pajjiżi tan-nofsinhar. Dak li id dipartiment Tekniku enfasizza fil-laqata qabel ġimgħa li għaddiet, ħsib li kien interessanti ħafna, jiġifieri li m'għandniex nimplementaw miżuri issa ta' inklużjoni soċjali u inklużjoni fil-suq eh, tax xogħol u jekk nagħmlu da fuq meda qasira ta' żmien, ifisser ħafna aktar spejjeż ekonomiċi u politiċi u ta' koeżjoni fis-soċjetà tagħna fuq meda twila ta' żmien. Nixtieq nagħmel referenza għad-dritt, id-dritt individwali ta' kull persuna eh, li titlob għajnuna internazzjonali kif ukoll id-dritt li għandhom biex jiksbu aċċess għas-suq tax-xogħol li jkollhom minimum wage u li jkun hemm riunifikazzjoni tal-familja li naħseb li huwa punt partikolarment importanti. U l-unika ħaġa li għanna bżon biex ikunu nistgħu niksbu dawn id drittijiet huwa rida politika. Hemm bżonn li konna kriterji ta' tħul Eh, jekk għamlu imma kriterji eh, fuq il-livell soċjali u inkella edukazzjoni, dawn assolutament mhumiex aċċettabbli għalina. Pal laqqas huwa l-intenzjoni li f'ċertu pajjiżi nikkriminalizzaw l-immigranti għaliex bħalissa rridu niġġieldu kontra l-mafja u nassiguraw li jkun hemm mezzi siguri u legali hemm bżonn li l-mekkaniżmi tal-uħ tal-dawn ehm, il-migranti jisiru fissaħ kemm jista' jkun malajr, hemm bżonn ukoll li innaqsu għal sitt xhur l-aċċess għal suq tax-xogħol u nassiguraw li jitlu fissaħ kemm jista' jkun malajr il-permessi tax-xogħol. Li ħaġa fundamentali għalhekk nispera li nista' nikkontribwixxi bl-opinjoni tiegħi għal ħidma tar-rapporter u ringrazzja għal darba għal isforz Vielen Dank. Jean Lambert ist nicht. Grazie ħafna. Sur eh, Jean Lambert mhux qiegħed hawnhekk. Laura Ġemela. Grazie President, specialment grazie il kollega Benifej tal-ħidma tiegħu u tal-disponibilità li wera <clears throat> Nirringrazzjahu kol tal-li diġa tagħna l-ewwel abbozzi ta' kompromess li diġa qed naħdmu fuqhom biex nippruvaw inkunu iktar effettivi possibbli. Il-pożizzjonijiet tagħna ma kienux ħafna imma kienu importanti u urġenti. Aħna tlabna li responsabilità tkun maqsuma b'mod ġust u, u mekanizmu ta' sim obbligatorju u fil-sistema ta' azil. Miżuri anki barra mill-Unjoni Ewropea biex naqsu l-flussi u nwaqfu dawk in-nies li m'għandhomx dritt jidħlu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll ġestjoni effettiva u maqsuma. Eh, namel distinzjoni bejn proġetti ta' emerġenza u proġetti eh, ta' żmien twil biex ikunu effettivi. Eh, namlu evalwazzjoni sostenibli ta' dawk l-istati illi jistaw jgarantixxu l-akkoljenza, però minar ma najdu li l-istati li se jagħmlu din l-akkoljenza ma jistawx jużaw il-flus ta' migranti billi jisfruttawhom fil-xogħol eh, għax dana jimxi kontra drittijiet tal-bniedem u anki li natu assistenza malli li jaslu, mux assistenza tal-lingwa biss, imma anki li jkunem persuni maħom biex jajnuhom bħala medjaturi kulturali, bħala gwida biex jiggarantixxu li jiftemu Eh, bejnietom eh, mal-persuni li qegħdin jospitawhom u dawn huma anki għandhom jiġu esklużi mill obbligazzjonijiet tal-budget fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll anki tal-revizjoni eh, tal-mandat tal-Dublin u għandu ikunem eh, fondi illi eh, Eh, bihom inkunu nistaw nigarantixxu akkoljenza dinjituża. Aħna impenjajna ruħna biex natu 3 biljuni li Turkija biex jagħmlu ġestjoni tal-migranti u meta nqisu dan għandna inkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni indipendenti u maqsuma bejn eh, l-istati membri għandu jirnexxina noħolqu sistema biex fil-futur il-flussi il tal-migrazzjoni ikunu realtà. Niprovaw innaqsu l-burokrazija fil-ġestjoni tal-applikazzjonijiet anki eh, nishti namel eh, insemmi il-proġett tal-karta blu illi eh, ħatma uża pratikament bħala proġett huwa sabiħ, però ħatma ħatma ġi użat mod so. Eh, Nirringrazzjaw il-kollega Benifej għax eh, hija kwistjoni pjuttost eh, komplikata u delikata, però fl-istess ħin anki urġenti. U aħna issa lesti biex noħol u wasanna fil-moment biex noħol u um, ehm, dokument uh, effettiv. Thank you, Chair, for your flexibility. I'm Grazzi ħafna, signora Rent kif il-fat Branka li titkellem għannom ta' Jean Lambert fil-fat nistaw nejdu għannom tal-ħodor illi aħna napoġġaw il-fat illi laqa l-emendi tagħna partikolarment l-emendi li jsaħħu rwol ta' soċjetà ċivili tal-entitajiet lokali l għaliex dawn ħajkunu punti importanti biex eh, nappoġġaw eh, l-odot li eh, noħolqu ħalli kun hemm tassew sem ta' dawn il-refuġjati u li tifittxu l-azil fis-suq tax-xogħol. Grazzi wkoll li ħatu konsiderazzjoni l-emendi fuq semplifikar tal-isforzi ta' leġislazzjoni Ewropea li liex naħseb li diġà għandna ħafna illi nistgħu nibnu fuq u f'termin ta' leġislazzjoni għalina huwa kruċjali li ma nħarsux biss lejn soluzzjonijiet eh, sa xiber eh, minn ma naraw nara kif nistgħu nintegraw dawn in-nies eh, fit-tul fis-soq tax-xogħol u nasbu li ħafna mill-emendi tagħna fil-rigward ħadtuhom in konsiderazzjoni. Grazzi fontiħor li għed eh, n-isu għal l jen ta' punti ieħor f'dan li SF ma nafx eh, jiena forsi jekk eh, jek memx biżejjed flus nistgħu noħol u konflitt ta' ta, ta kompetizjoni, pero nistaw forsi Nikkonsideraw possibilitajiet oħra, forse nistaw noħol u kol, nikkonsideraw bidliet kifem f'paragrafu 16 tibdiliet eh, fiħdan eh, l-MFF. Jista' jkun hemm eh, iktar diskussjoni, xra fuq il-kustjoni tal-fondi. Grazzi ħafna però l-rapporter nħarsu bil-qoddim għal taħdidiet kostruttivi. Mara Pizzotta. Grazzi. Kellna bżonna din il, dan il-rapport fuq il-problema tal-migranti Aħna fil-Parlament Ewropew namlu ħafna rapporti eh, fil-komitati u fil-plenarja. Però is situazzjoni mm, baqat l-istess. Mm, u ċar li l-approċċ huwa sbaljat. Nittama illi l-Europa mandiċ intenzjoni tagħmel importazzjoni ta' miljuni ta' skjavi għax eh, dinja direzzjoni li badna. Nishtiq najt li l-kollega Benifej li wieħed jiddefendi n-nies tiegħu mhuwiex reat għax kiku allura jiena denunċa li l-nifsi jiena niddefendi l-nis għada fl-Italja. Is-sur Benifej għamel għax tkellem mal-unions, mal-assoċjazzjoni tal-migrati, mal-dinja kollha, però ma tkellimx ma' ma nisqat għada fil-pajis tijaw u tal-persuni tal-istess età tiegħu għax hemm 40% tal-persuni zazah li mandom xogħol. U diffiċli għal dawn iż-żgħażagħ li jaraw e, dawn il-migranti għandhom dritt għal xogħol u huma le. Jiena naħseb illi e, dan is-suġġett tal-xogħol iridu nirsolvu fuq livell Ewropew. Eh, U veru illi ħafna nis imutu, man kif l-Italja eh, imutu nis imħabba l-qat eh, fil-provinċa tiegħi kienem persuna li qatlet ruħa bideja għaliex kienet tilfet l-impik tagħha. Jina nixtieq li n-nies ikollhom il-kuraġġ <clears throat> jaffaċċaw dan is-suġġett b'mod iktar realistiku. Aħna maħniex partit populista, aħna partit realista. Aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni realment u naħseb tkun ħaġa tajba kiku il-kollega flok ma jagħmel biċċa xogħol bħal di waħdu iħares lejn il-problemi li hemm fl-Italja. Eh, għax il-kommenti tagħna huma sempliċement kommenti ta' sens komun. <clears throat> Il-suġġetti għandhom jiġu affaċċati b'mod <coughs> ġust jekk l-idea hija li nġibu miljuni ta' skjavi mill-Afrika, aħna ma nistawx naqblu magħha. <coughs> Irridu eh, is-suġġett tal-immigrazzjoni rridu morru naraw fil-pajjiż qabel ma jitilqu rridu namlu selezzjoni ta' dawn il-persuni jekk jiġu mijiet ta' iluf ta' persuni u 30% biss minn dawn il-persuni u forsi anke inqas Eh, wara sena u nofs insibu li mandomx dritt tal-azil, insibu li għanna dawn il-mijiet ta' eluf ta' persuni illi eh, jiċirkolaw fl-Italja, ħafna minnom klandestini, u jamlu ħiliet eh, jamlu xogħol imħallas ħażin, jew jitħlu fil-kriminalità. Jena nishtiq illi anki fil-Parlament Ewropew jisimaw iktar b'attenzjoni dawk il-partiti illi kull mandom għandhom rida illi il-suġġett tal-migrazzjoni idaħluħ uh, eh, f'kuntest ta' sens komuni u forsi jekk biss nkun nistgħu nirsolvuh b'mod reali. Inkella se tkun dan rapport ieħor inutli illi qed jitolbuna napprovaw habe keine Wortmeldungen, deswegen kann Brando Benefei direkt darauf reagieren. Eva, nach nista' ngħaddi l Kermal Brando Benefei. Grazie, Sir President. Mikrofonu għal-kelim. Mela, grazie, Sir President. L-ewwel qabel kollox. Xtaqt, niċċara xi elementi partikolarment li l-kollega Bizzotto dwar il-fat li il-rapport mhuwiex fuq l-immigranti ma' rifugġati u dawk li qegħdin jitolbu għażil. Aħna maħniġ qed nitkellmu fuq li eh, namlu l-sira eh, persuni imma naraw kif nittrattaw dawk il-persuni li qegħdin jaħarbu minn situazzjoni ta' jew skjavitu jew inkella xi eh, situazzjoni skomda oħra li jkun ġejjin minn sitwazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tagħtihom il-possibilità li jitolbu l-azil u nagħmlu distinzjoni bejn dawn u l-immigranti dan huwa wieħed mis-suġġetti aħna provajna eh, nikkonfrontaw din is-sitwazzjoni u din is-suġġett eh, b'sens komun u e, biħsib tajjeb għaliex ħafna drabi is-sens komun huwa propju fejn hemm maġġoranza ħafna pożizzjonijiet imma u x'inhu l-każ nixtieq ngħid li aħjar wieħed jaqra r rapport għaliex hemm miktub mod ċar li assolutament m'hemmx l-intenzjoni anzi rridu noqogħdu attenti ħafna e, dwar ir-riski nolqtu kategoriji oħra ta' persuni żvantaġġati, pereżempju il-persuni qiegħda żgħażagħ u mhumiex meta niġu biex nagħmlu politika ta' integrazzjoni għar rifuġati u għawet mill-punti offol ta' rapporti għaj ġviri ma jistax ikunem politika ta' integrazzjoni ta' rifuġati ma jistax ikunem azzjoni ta' integrazzjoni fis-suq tax-xogħol li eh, toħloq dumping soċjali jew tnaqqis tal-kondizjonijiet tal-ħaddima eh, autoktoni. U kif ukoll ma jistawx intużaw il-fondi ta' koezjoni b'tali mod li jelimina il-possibilità li l-kategoriji zvantagġati, ġviri eja eh, ma neħdux minant il-kategoriji zvantagġati tana biex nejnu il-rifugġati. Il-rapport anzi qed jipproponi li inżidu il-limitu tal-Fond Soċjali Ewropew propju biex nil-għaw din is-sitwazzjoni il-ġdida li ma tis tistax tiġi faċċata e, b'tali mod li tiżvantaġġa kategoriji oħra. Hemm bżonn nsibu soluzzjonijiet komuni kostruttivi u ma nagħmlux propaganda għaskapitu tal-kontri ta' dawk il-ħassu taxxa. Issa dwar kwistjonijiet aktar ġenerali li semmew anka minn gruppi oħra jena nixtieq ngħid li sibt u jena kuntent li qed insib bil bħalma konna nafu ta' e, li qed noqorbu l-pożizzjonijiet tagħna dwar per eżempju il-bżon li kunem intervent kemm jista' jkun malajr dwar il-bżon li insaħħu il-fondi għal koezjoni soċjali. It-tisħiħ ta' approċ komuni għal proċeduri ta' azil kif ukoll sistema komuni. Dan huwa ċar li għatem xi punti li joħolqu kontroversja jridu diskutu fuqhom meta jkonna bat il-laqat ta' shadow rapporteurs biex nipruvaw neħu kompromessi addizzjonali Għedin nitkellmu dwar bilanċ ċertament tal eh, tal-wieħed jidentifika il-kompetenzi u din mhix xi ħaġa li tista' twassal li għandha ssir b'tali mod li twassal għal diskriminazzjoni dwar tal-bit li aħna nirċievu, iżda tista' tintuża wkoll biex nifmu min għandu l-ikbar eh, possibilità li jsib eh, impjieg stabbli u li jista' jiddetermina wkoll orjentament ta' l-azzjonijiet għall-integrazzjoni. Għalhekk hemm bżonn insibu bilanċ propju fuq dan is-suġġett u anka fuq is-suġġett tal-fondi li finanzjar fejn ħarġu pożizzjonijiet differenti iżda naħsbu li xorta waħda hemm ċertu appoġġ biex nevitaw bħalma kontet ngħid minut ilu eh, ċertu azzjonijiet li eh, li jizvantagġaw kategoriji oħra. Hemm bżonn niċċaraw eżattament għant min hemm din l-għażla partikolari għall-għażla ta' servizzi, sal sistema soċjali pereżempju rridu niċċarawha din. Anka minħabba l-fatt li fuq it-terminoloġija għaw ċertu differenzi U rridu nifmu eżattament u niddeċidu fl-imkien x'qegħdin nif, nifmu u kif ħanużaw dawn il-termini. Biex nagħla nixtieq ngħid anka biex nirreferi għal xi suġġetti oħra dwar e, l-għajnuniet lokali, realtajiet lokali, l-municipalitajiet, il-bżon li kunem u kol xol ta' medjazzjoni kulturali u jina naħseb li fuq il-punti fundamentali palma għal il-maġġoranza tal-gruppi hemm approċ komuni għalek jina ċert li l-lin minn dawk il-kwistjonijiet delikati u importanti jett naħseb u kol dwar id-direttiva fuq il-kwistjoni tal-riforma tal-blue card fejn u ċar li jem pozizjonijiet differenti u dawn ħarġu. Eh, apparti uħut, ma mux ħafna kwistjonijiet fejn għanna pozizjonijiet differenti, naħseb li diġa għanna approċ maqsum bejn il-maġġoranza tal-gruppi u jina konvint li aħna ħanwet u dan ix-xogħol b'mod effettiv u ħajkonna rapport utli kemm għall-Ewropa kif ukoll ċittadini Ewropej, rapport li huwa utli biex il riforma ta' xi ħaġa li għandha tiġi eh, emendata minn perspettiva leġislattiva kif ukoll li konna eh, miżuri prattiċi għal riforma li l oħra ma eh, tpoġġix f'żvantaġġ kategoriji oħra li diġà intlaqtu mill-kriżi ekonomika tantibsa li latitna għal dawn is-snin. Grazzi. Grazzi. Il-Kumitata ħajvota nhar 30 ta' Mejju suppost jitressa fil-plenarja ta' Lulju. Naħseb eh, nistgħu eh, narqu b'dak il-punt, it-tmen punt rappresentazzjoni tal-ħaddiema fuq livell ta' bozz fl-Ewropa. Dan huwa rapport tiegħi. ħanamer eh, komment preliminar qasir. ċoħe li eh, kullħat f'dan il-komitat huwa tassew entuzjast eh, dwar dan il-rapport fil-fatt dan wasal għal 282 l-emenda li tassew Sorprendewni, nasab tistaw tifmu li mux ħanqot nidħol fil-dettal ta' kull wahda minnom, ikolli ngħid li jħut eh, minnum fil-fatt eh, huma tiegħi eh, tifmu li jem hemm limitu jek iridu intejbu u namluħa aħjar rridu nieħdu proċedura partikolari. L-ewwel net kienem hemm ċertamendi li kienu maħsuba biex nifokaw il-test eh, u dan tajjeb għal li jistaw għasanna l-kompromessi effettivi li jistaw eh, jieġu appoġġati, eh, naħseb. Batem elementi lingwistiċi, stanejt li għamnek u mektar forsi tibdil fil-lingwaċ fil kalla fit-ton ta' rapport, naħseb li fil-fat ċerħut minnom u mħiġ daqsek realistiċi, pero nistan kellem eh, li shadows eh, dwar dan. Mbagħad hemm it-tielet grupp ta' emendi eh, li huma interessanti il għaliex bażikament qed jippruvaw jgħidu isma' nħallu raffariet jifin kif huma. Naħseb li iva nistgħu noqogħdu bil-qeda ngħidu tajjeb u Ejja ninsaw il rapport kollox ibqa' kifinu, kif inhu, inna naraw il-possibilitajiet differenti, smajna dekjerazzjonijiet, anke minn naħa tal-Kummissjoni, għadottajna rapporti, aħna fusna kontra id-dumping soċjali, tlabna li jkun hemm eh, iktar involvament eh, tal impjegati għal Ewropa ħjar, ma naħseb li Dan wasanna n-numru ta' evidenzi, issa, eh, hemm nies li t-jidu n-nejba, nibqgħu kif aħna. ma nistax nifhem jiena razzjona il-filosofija wara wara dan kollu eh, nħossi li dan kju jkun eh, falliment għal dak kollu li aħna provajna nirsistu għalija. ċertu emendi tassew ħazduni u għetna referenza għal 62 emenda eh, li kienu eh, li kienu qed eh, jindirizzaw t tneħħija ta' partijiet sħaħ tat-test. Naħseb illi Ma nafx, u għanna speċaw bxie 40% fil-fat kif kena neħdu konsiderazzjoni daw l-emendi kolla. Naħseb li l-lan, da dan l-eżerċizzju mhijiex dan. Sibt xi ħaġa interessanti, però u ħan kellimkom dwar, aħna dna li maħnix kontenti dwar id-direttiva għal uh, single pricing companies u kienem il-maġġoranza illi uh, l-isnur wieħom kontrija illa li uh, għalu li din hija direttiva illi ħat wassal biex dak li jkun um, jizgħetċa mir regoli nazzjonali. Issa, jekk intom tridu tħassru dawk il-paragrafi illi jieġiċu ta' sanzjoni allura ħa nispeċaw noħorġu eh, b'rapport kontradittorju. Imbagħad eh, hemm min qed jipprova jinnega dak li eh, hija l-verità għal ħafna żmien, ċe dak li huwa meħtieġ skont il-liġi korporattiva. Naseb illi dan il-diskutu ħafna, inna nejdu uh, xini għal-pozizjoni tagħna li nintervjenu fuq eh, il-liġa korporattiva u inna nejdu li l-Komissjoni trid tinvolvina f'din it-tip ta' leġislazzjoni. Allura naħseb illi dan huwa każ fejn għandha tinvolvina. Sab dan huwa mod kif għandna indirizzaw dan id-dibattitu meta jiena presentajt il-rapport tal-ewwel darba għattilkom li dak li għana fuq il-mejda ma mhuwiex ix-xogħol ta' xi soċjalista Le, teref, hija stampa ta' 28 stat membru, aħna ma rridux li kollox jibqa' l-istess, mhux qed nitkellmu dwar armonizzazzjoni minn 28, mhux qed nisforzaw in-nies li jkunu identiċi. n norveġja u numru ta' pajjiżi oħra f'dan l-Unjoni deġa għandhom determinazzjoni li ħarġu drittijiet tal-ħaddiema U aħna m'għandniex l-idea li dan ir-rapport eh, nitrasforma f'xi ħaġa vinkolanti le din tkun xi ħaġa volontarja. Barra minn hekk eh, hawnhekk eh, għandna xi ħaġa li tippreveni li dak li kun jażel dak li jaqbillu jew inkella li jipprova jiżgiċċa il-liġi nazzjonali. Għawnek, għet nejdu, ejja, nwaqfu standards minimi illi rridu eh, jitħarsu eh, vizavi eh, il-ħaddim dejjem jekk ċertu kondizjonijiet ikunu hemmhekk. Ġifieri naħseb illi nista' nagħlaq hawnhekk u se ngħaddi l-kelma għas-surtom Vanden Kendeler. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, kif għat eh, l-ewel darba li tkellimt fuq dan dwar eh, il-sem <clears throat> tal-ħaddima fuq eh, livell manageriali importanti, importanti, jela li dan jista' effettwa il-protettività, jista' jtep relazzjonijiet f'dan il-kumpanija barra minn hekk. Il-ħadima huma intitolati Pero fit-trattati għanna li l-anijiet soċjali tal-Unjoni rridu jintlaħqu permezz eh, ta' għarfien u konformità ma' sistemi nazzjonali. Aħna nafu li s-sussidjarjetà hija essenzjali, pero nafu wkoll li storikament eh, fil-pajjiżi eh, hemm iktar u iktar is tal-ħaddiema uħut bħal pajizi, bħal Renjonit, Spanja u l-Olanda mumiex, xa prezentanzi, ma dan ma jfessirx li neċessarjament mumiex eh, imħarsa, rridu naraw sempliciment li trade unions u oħrajn li għandhom ruħal xilabu eh, jilabu. Eh. Naħseb rridu jkollna dawn it-tip ta' politika ta' politika tal-impijek. Irrid konsiderazzjonijiet għal eh, kif imxu l-aħjar eh, il-qoddim, irridu nitalmu minn xurxin, irridu naraw xil umma l-aħjar prassi fejn l-affarijiet għat jadmu, naħseb illi eh, rapporti jistgħu rapporti nazzjonali jistgħu jgħinuna. Jena ħares bil-qoddim ukoll lejn il-laqat li jmiss fi xedaw su żgur li anke fil-laqat l-oħra nistgħu nitalmu ħafna. Issa, Enrique fil-qasir, anzi, l-ewel edwaħ maħtam, ma nafx, danna kienet point of order, l-ewel. Skużawni, eh, jena ħajkolli eh, nitlaq issa l li xirrit imura l-minuta ta' silenzju fl-emiċiklu. Jek taqblu eh, jena nista' nħu l-kelma wara jekk fil-kas eh, nitlob skuża li kulħadd eh, ma dover għaj eh, u għela ħaled il-kamra għal minuta ta' silenzja dak kollox. Grazzi. Ok. You come back? Ok. Ħateġi l-ura ta' id Dwaħ maħta. Grazzi ħafna sur President, eh, sur eh, Rapporter, eh, kollinejt, illi jedan Il-rapport ħajn biex demokrazija soċjali terrenja fl-imprizi tagħna. Din mhijiex il-fema tiegħi li tannejta diversi drabi Naħseb eh, li eh, rridu neħdu konsiderazzjoni l-kulturi u l-prassi li jeżistu, eh, ġifir mhux qed ngħidu uħut jieħdu preċedenza fuq oħrajn, le, Ma rridu nkunu efficienti u meta nkunu efficienti x'qed ngħidu li dan il rapport niprevjenu diġa minn qabel kemm jista' jkun drammi soċjo-ekonomiċi. Ma nistgħux ngħidu llum il-ġurnata illi kull imkien fl-Ewropa id-demokrazija soċjali tassew eh, teżisti eh, vera illi hemm ċertu informazzjonijiet illi jaslunna fl-istampa jew kella fil-medja fejn trade unions eh, u oħrajn rappresentaw l-ħaddiema sibu ċom u din feta kompli ċviri eh. nasib dan il-rapport u appunt ta' tluq tajjeb flimkien mal grupp eh, tijaj provajna nemendaw għana ma provajniex nafrontaw model kontra ieħor imma le li natu konsiderazzjoni l-prassi u l-kulturi tal-istati membri intejbu il-prassi deġa eżistenti u nasib illi dan huwa fil-qalba tal-rapport tiegħek iridu eh, nisħu kol fuq eh, il-formazzjoni, il-konsultazzjoni u s-sem anki jekk il-kodeċizjoni eh, diġawriet uriet kemmija tajba fil-pajizi nordiċi jena kif kont nipreferi kun l-istess ħaġa kull imkien ma rridu nieħdu konsiderazzjoni każijiet speċifiċi fuq il-każ ta' sussidjarieta jena u xi kultant eh, taġġibt eh, qudiem ċertu emendi hawnhekk mhux qed ngħidu li eh, hemm kompetenzi fuq li għadu prezidenza fuq oħrajn, li ma rridu nejdu li ma jirriċ ikonna eh, ma nafx kemm il-multi eh, nazjonali fuq territorju tagħna u mbagħad ma jkonniex eh, ċirkolazzjoni tal-informazzjoni bejn dawk kollha qed jirrappreżentaw il-ħadima, mux għet nejdu normalizzaw il-politika soċjali kolla għaliex eh, dak huwa suġġett ta' dibattitu, nejdikom għala ah, ah, le, pero eh, imma nasib l-iktar importanti huwa illi dawk li mandomx l-istess drittijiet bħal dawk li qegħdin fuqhom nippruvaw intellawhom il-fuq eh, rridu naraw u koll nindirizzaw din situazzjoni ta' diversi imprizi li jinsabu f'diversi territori fl-Unjoni eh, naħseb eh, illi eh, uħut provaw, provaw jizirċaw regoli nazzjonali permezz eh, tal-konsultazzjonijiet, fortunatament, eh, allura rridu eh, naraw li nindirizzaw din problema kien se jkun mala malajr, rridu nipruvaw insibu armonizzazzjoni u tal-qas ekwilibriju li jippermetti li neħdu konsiderazzjoni il-kodeċiżjoni ma wkoll konsultazzjoni u sem tal dawn il-ħaddiema u dan ehm, u għalan ta' l-emenda 177 eh, fl-axar mill-axar naħseb li il-test emendada b-mota li jista' jwassal biex eh, demokrazija tgħix iktar u biex eh, id-drittijiet tal-ħaddiem ma jiġu imħarsa fl-interess ta' kulħadd. Amġad Baġija. Dear Chair, now you and I have been known to share a joke. President, Nibza wis li dan il-rapport għawnek huwa serju. U tistaltaraw taraw anke mill-emendi illi għamiltien u u zoħrajn u membri oħrajn tal-komitat. Il-proposti fit-test mumiex aċċettabli għal ħafna minna. Minn 282 emendi, 61 eh, minnhom huma kanċellazzjonijiet. Jena uh, eh, xtaqt nara li uh, ikun hemm emendi iktar ġusti possibbli. Però entkom dak li qed tipproponu f'dan ir-rapport la huwa ħaġa li nixtiequ la hija ħaġa xir għaw la fattibbli fuq livell Ewropew. Nibda. <laughs> B'nota pożittiva. Hemm recital wieħed li nista' nappoġġa, ċoe il-premessa de li tajt illi forum ta' parteċipazzjoni fil xogħol fuq livell nazzjonali eh, jeżistu fit 18 il-stat tal-Unjoni Ewropea u fin-Norveġġa, però huma differenti minn xulxin. U anki fl-iżvilupp tagħhom storiku. U din hija l-kwistjoni l-iktar importanti. Għaxar stati membri ma m'għandhomx regolamentazzjoni dan il-qasam. U dawk li jamluħ għandhom hemm differenzi kbar. Kwalunkwe direttiva li tkun tipproponu eh, tistaw tinkludu dawn id-differenzi? U anki l-idea li konna sim tal-aħjar prassi tkun ħaġa tajba u nistaw naċċettawha fl-ICR. Umbat bat ideja toħrajn illi intkom qed proponu fit-test. Wahda importanti ħafna hija illi rappresentanti tal ħaddim għandu jkollhom l-istess etat bħal e, persuni li bħassidin tal-kumpanija. Jena niddubita illi dana jista' jiġri anki fil-internament fil-parlament dana jiġi kontra il reguli U naħseb illi meta nisimaw l-opinjonijiet tal-persuni involuti fil bordiet tal-kumpaniji hija ħaġa importanti bħal ma jena jien per eżempju hija ħaġa tajba għal impjegati u biex taħdem il-kumpanija, però hemm anki ħafna limitazzjonijiet biex jiżguraw illi il-kumpanija tkun ta' suċċess. Punt ieħor huwa illi pajizi li għandhom regolamentazzjoni kod dan is-suġġett ah, huma pajizi illi huma pajizi ta' suċċess. Eh, Er-, renju Unit però mandux regolamentazzjoni fuq dan il-suġġett, però fl-istess ħin huwa pajjiż li qed jimxi tajjeb il qudiem Ijed dispiċini ngħid li proposti hawnhekk ta' regolamentazzjoni huma l-kontrarju ta' dak li jridu ċittadini. U dan it-tip ta' approċċ et jimbotta l-Unit biex jitlam l-Unjoni Ewropea. U nista' niggarantilkom li jiena m'iniex waħdi għax dan għandha tibqa kompetenza tal-Istati membri. Sur Handel m'hemmx model Ewropew fuq ir-rappreżentazzjoni ta' ħaddiema fil-bord. Anzi, entkom qed tipproponu model Ġermaniż illi ma jistax jeżisti fl-Europa kollha. U nittama illi fil-mendi ta' kompromess tiegħek se tbiddel l-approċċ tiegħek mod importanti biex tinkludi anki it-ħassib u anki l-emendi li jiena stessi sottomettejt. Grazie. Enrique Mumixaw. U kellima li tmiss, Grazzi President, jek ti permetti li rajntke. Ma naqbilx mal-kellim li tkellem qabli, għax jena ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea hija ġabra ta' stati membri, ma l-Unjoni Ewropea għanda propju dmir li t-regolamenta ċerti policies. U Uniti hija parti mill-Unjoni Ewropea. U naħseb li rappresentazzjoni tal-ħaddema mhix importanti biex biex ikun hemm protezzjoni ta' dritti soċjali tal-ħaddema fl-Unjoni Ewropea, Imma kwistjoni anki ta' regolamentazzjoni ta' suq interna, xekk aħna sahu l-governanza tal-kumpaniji, eh, kulħadd jista' jibbenefika minn di. U jiena mm, meta nħarġin din proposta meta jena nara il-problemi ta' sussidjarjetà u meta nħares lejn il-approċċi differenti u l fatti li għatem diversità fl-Stati membri, din il-proposta edha tissodisfum kollha dawn il-tħassib. U, u jista jibqa, tista tibqa diversità bejn il-modelli differenti bejn l-istati membri, anki fuq livell reġjonali fi rappresentazzjoni tal-ħaddima. Però dan huwa pass li ridu nieħduh għax mis kwistjoni biss kwistjoni ta' drittijiet soċjali manki ta' kwistjonijiet ta' suq internu ta' demokrazija. Jekk aħna nikkonsidraw realtà Eh, nistaw naraw li mod speċali fi żminijiet ta' kriżi il-kumpaniji li għandhom rappreżentazzjoni fil-kumpanija u rew reżiljenza aħjar. U għanna għanna nkunu interessati f'dan u rridu nitkellmu anki fuq l-influenza pozittiva eh, biex nilħu l-għaniet tal-EU 2020 u dan huwa eh, għan importanti għalina. Grupp tiegħi jappoġġa dan l approċ li għandu jkollna regoli komuni u vinkolanti fuq rappresentazzjoni tal-ħaddiema fil-bordijiet u anki biex eh, il-rappresentanti eh, tal-ħaddiema għandhom eh, kollom l-istess drittijiet bħala rappresentanti oħrana xi kridu naħdmu fl-imkien biex insibu soluzzjonijiet komuni għandu nkunu fuq l-istess livell u għandhom nkunu gwali u għandhom fitxu soluzzjonijiet fl-imkien. U l-aħar punt, għax jena naħseb illi din hija ħaġa li blemendi tagħna ipprovajna nisħu ħafna fuqha, illi din miex biss kwistjoni ta' tal-inklużjoni tal-ħaddiema fuq livell tal-bord, imma qed turi anki eh, diversità bejn il ħaddima fil kumpanniji U għadin ir-raġuni aħna nixtieq nsaħħu il-paragrafi fuq l-ugwaljanza tal-ġeneri ta' sessi u anki ir-rappreżentazzjoni speċjalment ta' żgħażagħ. Ħafna drabi Eh, l-apprendisti eh, illi jaħdmu fil-kumpaniji mux għedin jitħalsu eh, kem suppost u dina tkun eh, anki zida eh, mal-proposta ta' Sur Handel. U biex nala jena nishtanajt illi bl-istaff tiegħi personalment għandi rapport mux ġerarkiku u dana qed jgħin ħafna fl-uffiċċju qed joħloq soluzzjonijiet aħjar għal kulħadd u jien nistanajt illi napoġġaw din il-proposta b'għawa. Grazzi. Grazzi. Issa eh, FTT Laura ġeja miexaw. Eh? Issa nisema minna tisur Martan. Si, President. Grazzi, Sor President, jena smajt eh, eh, dawk it-tusijiet kollha oratorji li jintom eh, l-sentu Tonna irridu eh, attenti għandna rapport li skont jok eh, ħajkonna eh, rappresentazzjoni ma' garantita tal-ħaddiema fil-kull kumpanija dawk transkonfinali, multinazzjonali u oħrajn fl-Unjoni. Ma hawnhekk għandna debattitu min jagħti interpretazzjoni kompletament kontrarja għal dak li għattu aħna tal-fema illi il-ħaddiema jkunu formati li jieħdu sem fid-deċiżjonijiet din hija xi ħaġa ovvja li hiex ħafna drabi u fil-workshops li insolvu il-problemi li l-inġeniera ma jnexxilhomx insolvu ma għatem dubju fuq eh, il-modell li intom eh, qed tissuġġerixxu modell volontarju eh, Naħseb li eh, dawn eh, dawn il-membri jkunu parti mill bord ta' tmexxija u nixtieq nikwota lil dak li qal edwa maħtan dal-għodu eh, qal li aħna rridu nkunu importanti fuq l-għażli strateġiċi ta' l-impriżi. Ġifieri tgħid eżattament il-kontra u qed jgħid li iva rridu rridu nagħmlu dan anki jekk neddu jew nżommu bostaċ l-impriżi. Sa' ma nafx, hawnhekk qed nitkellmu dwar l-impriżi kbar, iż-żar mhux qed immissuhom. Naħseb illi dak li qed nagħmlu jista' jkollu konsekwenza negattiva partikolarment meta qegħdin eh, fi żmien ta' tensjoni ekonomika u soċjali. U eh, nixtieq ngħid ukoll illi eh, Sur Martan talab għal sem ta' trade unions xwassal, xwassal għal dan biex eh, l-imprizi kbar fi Franza sparixxew minn Franza jew nkella intafaw band oħra eh, Mbagħad għandna il-font il-font tal-aġġustament globali li noqogħdu nsafnuh fin-nofs. Barra minn hekk eh, is-sem tal-Unjoni u l-interferenza tagħha fil-liġi nazzjonali tafu li li rridu noqdu attenti dwar. Mbagħad fl-aħħar għall-ħbib tagħna feministi l-proposta fuq il-kwota tan-nisa fil-bordijiet ta' tmexxija ma mhijiex ġustifikata l-ab l-effiċenza ekonomika u laqqas e, bil-meritokrazija jew e, xi efficienza oħra. Naħseb e, jiena u għansult li noqogħdu nimponu uh, kwoti, jena naf nisa li huma mexxejja ta' imprizi kbar li huma effiċenti u li ma għadux jistennew kwati jiddispeċini. Nejtek ma verità. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Mela Enrique issa reġa ġilura fostna u nistgħu nisimgħu minn għandu. Grazzi President, grazie anki tal tal-paċenzja tiegħek U s bl Nkompli bl Mela. Fuq dan it-tekst, mm, nitlaq mill-punt li jina naħseb li l-parteċipazzjoni tal-ħaddima fl-entitajiet eh, tal-organizzazzjoni hija sintoma, hija anzi mod hija xi ħaġa li narawha f'dawk is-soċjetajiet u kumpaniji li jaħdmu aħjar u turi dawk il-soċjetajiet li nesċilom jiksbu integrazzjoni aħjar għalhekk jiena nappoġġa bisħieħ dan il-prinċipju. Jiena ħanifoka fuq tliet elementi prinċipali ta' emendi Eh, li ovvjament bat nispiegħu manka iżjed tard, dawn huma eh, l-orjentamenti li qegħdin eh, jispiraw mhux biss l-imġiba tiegħi ma anka tal-grupp tiegħi. Għaliex jiena naraf li il-President u rapporter jekk jekk ħadu gost jaqrawhom dawn l-affarijiet aħna verament id-dejjaqna naqrawhom għax id-dinja tibbidel ħafna. Imma biex naqraw li zed punti tekniċi, hemm is-sottotitlu wieħed dwar ir-rappreżentazzjoni ta' ħaddiema fil-proċess ta' supervizjoni u eh, kwistjoni ġenerali. It-titlu diġà qed jindika approċ limitat ta' dan il-prinċipju fukat u għalhekk aħna nappoġġaw l-idea li aħna iva entità leġislativa aħna eh, ma nippreżentawx rivendikazzjonijiet imma Eh, suġġerimenti, mistoqsijiet. U għalek, aħna ma nħossux, issa ma nafx jekk forsi hemmx problema ta' traduzzjoni, li l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema trid tillimita ruħa għal kunsili ta' supervizjoni. Hemm ħafna modelli oħra li jaħdmu. Għalhekk f'dan is-sens, f'dan il-blok, aħna nkunu qegħdin niddefendu li l-parteċipazzjoni trid tkun fuq livell adegwat Xi tfisser di? Huwa ċar li jekk eh, li l-parteċipazzjoni hija mixtieqa li jridu ngħinu, imma da jiddependi minn fatturi differenti il-kultura, l-esperjenza u eh, il-tessut sindikali u anka l-istruttura industrijala, il-tessut tal-produzzjoni tal-SMEs eh, minn 50 il-fuq, un batem il-mikro intraprizi u koll huma ħafna żgħar. Il-kultura, l-istorja li hija eh, marbuta mal eh, ma, suq nifsu. Hemm bżonn ta' modelli differenti anke fiħdan mm, stat wieħed u hemm bżonn li dan kollu nqisuh anke rridu nqisu l-istorja legali dwar id-drittijiet soċjali f'kull stat. Hemm bżonn li nżidu dan nagħtu l-aħjar vantaġġi imma fl-istess ħin inkonna biżejjed flessibbli sabiex il-miżuri jaħdmu f'kwalunkwe atmosfera, f'kwalunkwe eh, tip ta' ambitu. Aħna qed nitkellmu hekk fuq rappreżentazzjoni tal-ħaddiema mill-aspett soċjali li jridu jintervjenu, li jridu jeżistu u li jrid ikollu is seta tiegħu u l-opinjoni tagħhom. Imma Flebda moment manna inħawdu dan mal-ġestjoni ta' l-intrapriza li għanda ir-responsabilta eh, li tiħossib eh, l U il-ġestjoni tal-intrapriza hija fidej dawk li huma il-ġestituri tal-intrapriza. Ma rridux natu responsabiltajiet li nitfaw responsabilta fuq il-unions u fuq il-ħaddim jek l-affarijiet imorru ħażin. Mm, din hija xi ħaġa li konna 40 eh, sninija, sninilu konna introduċejnija u l-unions kienu jifmu boċċar iva li ħajkollhom l-influenza tagħhom imma min huwa responsabbli? Responsabbli huwa l-imprenditur ħadd ieħor. Issa it-tieni emendi, tieni blok ta' emendi, eh, aħna nixtiequ nagħtu suġġerenzi dwar il-direttiva eżistenti ta' rappreżentanza tal-ħaddiema Irridu nispetaw il-modelli jeżistu u intejbuhom. U irridu naraw li kunem titjib fejn edin e, eh, nadataw għal dak li jem. U din hija xi ħaġa ċerta. ta' tagħmel hawnhekk l-Ewropa? L-Ewropa x'aktarx tista' tirrakkomanda. Tista' tagħmel benchmarks L-Europa tista turi u tejn sabiex tifhem aħjar kif jaħdmu l-affarijiet, imma aħna ħan nispiċċaw niltaqgħu ma' problema minn qabel xħajkun legali? Sa fej tasal il-bazi legali? Tista tippermetti intervent konkreta u dirett fis-suq tal-ħidma, eh, fis-suq tax-xogħol? Mm, aħna ma naħsbu li xejn mu xejn xarda. Hemm bżonn li niċċaraw dan il pota għax ma nkunux ċar jista' jdajjef l lana ħaritana. It-tielet blok ta' emendi hija l-idea ta' li ma' bażi legali tippermettilna nimxu tant il-bot naħseb li huwa ċar maħna edna, ma mhux aħna biss f'ħafna paragrafi li mill-perspettiva tal-parlament ma nistawx e, immexu qoddim ċertu miżuri jekk ma nkunu studjajna l-bazi legali u anka minar ma nkunu ma nkunux studjajna element importanti ħafna li huwa Jekk aħna dak li qegħdin nippretendu b'din id-direttiva huwa li nassiguraw dritt Jiena naħseb li huwa fundamentali nassiguraw prinċipju ġifieri parteċipazzjoni tal-ħaddiema fl-entitajiet ta' parteċipazzjoni, pereżempju reviżjoni tas soċjetà, responsabilità soċjali, eċetera. Hemm ħafna oqsma jekk aħna rridu nassiguraw prinċipju nagħmluh universali nistabilixxu qafas fuq livell Ewropew, inkluż naraw sa fejn twassalna il-bażi legali biex nistabilixxu xi punti minimi jew jekk għandniex l-intenzjoni intervjenu b'mod dirett f'aspetti u direttivi konkreti ħafna ma ċertu aspetti li mumiex fil-fatt universali fl-Europa, anzi, edin eh, jgħatu seta l-gvern wieħed biss. Grazzi. Entschuldigung, Enrique, war keine politische Intervention, es war... Skużani, Enrique, mhux għax ma kontx qed naqbel ma dak li qed tajt imma kellim tal-iktar minn seba' minuti u qed nirriskjaw issa naqbżu l-ħin disponibbli. E, Nixtieq nagħmel talba biex taqraw ir-rapport. Għax ħafna mill-dikjarazzjoniet li saru dal ħodu għawnek fil-fatt u jirrigwardaw anki affarijiet li laqas inklużi fit-test. L-għonet aħna maħniex nitkellmu fuq bażi legali li għax dina miex kwestjoni leġislativa, din dan huwa rapport eh, eh, tal-inizjattiva propria. U għedin nitolbu l-Kommissjoni tikkonsidera li tinkludi ċerti affarijiet fil-leġislazzjoni u fil-abbozz infatti hemm miktub illi maħniex qed niddubitaw fuq id-drittijiet tal-ġestjoni, tal-management tal-kumpanija. U tret punt huwa li l-proposti mhumiex eh, vinkolanti, għas għandhom jiġu implementati. Mhix kwistjoni li hemm model li qed jiddomina jew li għandu jieħu preċedenza, huwa kwistjoni li għandna mm, eh, li għanna nħol u standards minimi Pero se permettu ċerti inizjativi, jek aħna ma nipermux il-divergenza, differenza, nistaw anki nal u l-Europa. Umbaħt eh, għamilna direttiva u tlet istruzzjoniet ħadmu fl-imkien Issa ħana, jekk ħana għet niprovaw nizguraw li miex ħaġa fattibli li nimxu l-qoddim bil-drittijiet tal-ħaddima, nistaw anki nabbandonaw l-ideja tal-Europa Soċjali. Għax jekk aħna qegħdin naħdmu għabbażi ta' ċerti dispożizzjonijiet biex inkunu nistaw niksbu sistema ħjar, allora verament nistaw namlu xaħġa, memx għalfej nirregolamentaw, u memx għalfej naqqas nkunu vinkolanti, raqqas hemm għalfej natu kmandijiet l-istati membri fuq il-leġizlazzjoni sussidjarja. Dik ħaġa importanti li ma jkunx hemm eh, loopholes fil-leġislazzjoni Ewropea li tkun tista' timxi kontra il-ħaddima. Uħad ħadd mużej murjajt lil Belġu li għandu jkun hemm ċerta eh, ċerta liġijiet. Eh, dan mhuwiex rapport li qed jipprova jfittex dan flebda post, flebda stat, jekk m'għandniex il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, eh, ħatmu se obbligakom, pero jek jitriduha, tridu tirrispettaw ċerti standards minimi li ma jmurux kontra l-interessi tal ħaddima Irridu sa nifokaw il diskussjoni tagħna fuq il-punti u mill leader se jkollna anki diskussjoni interessanti. U miex diskussjoni qasira, ma sa nipruvaw nadottaw dan ir-rapport fil-15 ta' Ġunju u jiena nixtieq natikom informazzjoni minn qabel. Se jkonna emendi ta' kompromess, ix-shadow sejn taqaw biex eh, jaħdmu fuq dan, għanna xie laqat u għanna kompromessi u nibatuhomkom u naraw fejn nistgħu naslu fuq dan. U nirringrazzjakom. Mela, bekk nistgħu nagħlqu laqa' Eh, nerġaw nintaqgħu fit-tlieta u jkollna sessjoni tal-votazzjoni. Grazie.